Euh, Colleagues, I apologize. Kollegi, nishti niskuza ruħu għal għaddemmin imma aħna xinaqra bitmi tal-strajk u għalek um, nifmu għal fejn il-parteċipazzjoni għal din il-laqa ma tantx e, hija kbira, imma ħanibdow bil-ħidma tagħna l-adozzjoni ta' l-aġenda naħan isa bħala adottata. Nirringrazzjakom. Issa għandi xi ftit e, aħbarijiet. L-ewwel net infakkar lil membri li l-kumitat ħajkollu laqa straordinarja ta' filgħodu biex inkomplu bismieħ bil-kandidati għal pozizjoni għal Single Resolution Board. Illum ħanisimaw il-smiħ il smiħ tal tal-ċermen u għada hemm sitt kandidati oħra li ħanisimaw għamada fil-ħodu flaqa straordinarja ħajkona laqa straordinarja u kol fi Strasburgu nar it li ġej, meta l-agenda ħatkun tinkludi u kol għall-inqas dawn il-punti. Il-rapport ta' taxxa annwali il-rapport annuali tal-ICB, il-votazzjoni tal-kandidati għal pozizjonijiet fil-bord tal-rezoluzzjoni unika u il-bord fuq it-talba tal-oġġezzjoni u u anka fuq l-early non-objection -ob fuq il-kontribuzzjoni tal-bank tal-banek għal fond eh, l-SRM. Dan għanna għadin diskutuħ fost il-koordinaturi u għanisimaw u kol dak l il-ċer il-ċermen tal-Lekofin. Għandi aġġornament fuq il-trialogi eh, L-ewwel net aħbarijiet tajba, il-ħaqna bil politiku fuq il-trialogs dwar l-istatistika Ewropea wara aktar minn sentej ta' negozjati dan seħ bil-lajnuna tal-presidenza taljana bil-komissarju Tyson li huwa responsabbli għal Eurostat u anka Grazzi għal rapporter il-surra eh, Baje u il-shadow rapporters issa wasanna fil-pozizjoni illi ikonna mm, it-tini għari bil bikri fuq fajl importanti ħafna illi jider illi il-kap tal-Eurostat ħajider u dim il-Komitat tal-Parlament se ek kif jinħatar naraw li kunem separazzjoni bej iż-żewġ pilastri dik il-produzzjoni tal-istatistika dwar l-istatistika Ewropea u l-oħra tal-istatistika marbuta mal-banek ċentrali. U il-Komissjoni tkun tistalek tagħmel investigazzjonijiet fl-Istituti Nazzjonali tal-Istatistika biex ma jkunx hemm frodi fil-produzzjoni tal-istatistika u Kienem anka xi dispożizzjonijiet oħra imma ir-riżultati kienu pożittivi fuq it-tieni eh, trilogu il-multilateral interchange fees Kenna eh, trilogu fl-erba ta' Deċembru ma' sfortunatament il-pozizjonijiet tal-istituzzjonijiet kienu il-bot minn xulxin, aħna batta messaċ ċar nitolbu l kunsil biex jagħmel ċaqliqa politika biex jippermettilna illi aħna nikonkludu b'mod pozittiv dawn id-diskussjonijiet bej tliet istituzzjonijiet għandna s-sur żalba bħala ir-rapporter f'dan il-każ. Fl-aħħar net għandi xi ħaġa xi ngħid ukoll dwar il-proċedura għal program ta' ħidma tal-Kummissjoni għal 2015 involuti fil-qafas tal-ftajim qafas mal-Kummissjoni qed nisannu id-deċiżjoni tagħhom u aħna bħala Parlament għan reaġixxu imma ħan qisu ukoll skambju ta' l-itra bejn il-Viċi President Berman u l-President tal Komissjoni u il-fatt illi din kella impatt anka fil-medja. Il-pozizjoni ta' dan il-komitat illi tiġa inqablet mill-koordinaturi kienet li aħna qed nistennew lil kummissjoni illi tkompli bil-ħidma tagħhom fuq id-dossiers kollha eżistenti u nissuġġerixxu illi biex ma jkunx hemm ir-riskju illi xi aħbarijiet bħal dak li kien hemm imniżel fil-litra eh, tal eh, kummissarju kummissarju jista eh, wasal biex ikun hemm nuqqas ta' inizjattiva mill-aħħar tal-istati membri biex jilħu ftejjim għalhekk aħna qegħdin nitolbuhom min-naħa tagħna bħala kumitat ikom biex ikomplu jaħdmu fuq il-files u aħna ħan reagġixxu għall-isqarija tal-Kummissjoni ta' 16 ta' Diċembru. Issa nistgħu naddu għat-tielet punt tal-aġenda tagħna tal-lum illi hija opinjoni fir-rigward eh, tal rapport eh, tal-involviment tal-azzjonisti fuq medda ta' żmien twil u l-inkoraġġiment ta' dan l-involviment. l inkoraġġiment ta' dan l involviment ta dan l involviment għal raġunijiet solidi hemm ir-regola 55 54 għanzi li tiġi applikata l-artiklu 2 d, d, d u artikli oħla oħra fil-proposta tal-Kummissjoni li jaqgħu ukoll taħt il-kompetenza ta' dan il-Kumitat għal dan ir-raġuni aħna nkunu involuti eh, f'dan il-fajl. Mela naddi issa il-mikrofonu lill kollega Lud Vixen. Grazzi ħafna, President. Nista' nibda billi eh, ngħid il-drittijiet tal-azzjonisti Eh, mhix xi ħaġa li hija faċli biex wieħed ikoprija id-diskussjoni s'issa kienet waħda polarizzata ħafna għaw min toġbu il-proposta u um, oħrajn li isuwa bħala ħażina ħafna ġifiri isa kustjoni bejn l-infern u l-ġenna. Irridu noqogħdu attenti ħafna fil-ħidma tagħna rridu nidentifikaw eżattament x'inhu huwa tajjeb u dak li mhuwiex daqshekk tajjeb fil-proposta. Irridu inħarsu lejn l-argumenti kollha bir-reqqa narbluhom sow u naraw illi ikonna opinjoni li tkun maħsuba b'ma tajjeb ħafna u illi tkun adattata. Ovvjament, irridu nsibu l-post ideali bejn il-ġena u l-infern. Jiena mm, nishti illi ikonna diskussjoni miftuħa u flessibli anka fil-ġimmat li ġejjin u nispera li flimkien nkunu nistaw niddiskutu il-mod ta' kif nistaw nilħu soluzzjoni anka biex nirrispondu għad dillemi li jem f'din il-proposta. Naħseb li huwa importanti ħafna illi l-opinjoni tkun miftuħa u li tiġbor kemm jista' jkun appoċċa Jekk wieħed ħares lejn ir-raġunijiet tal-proposta jiena nista' naqbel ma dak l-għamiet il-Kummissjoni fir-rigward tal-analisi tal-problema, is-sieda fil-ħafna mill-kumpanija hija waħda passiva ħafna u jekk wieħed iħares lejn min ikun qiegħed immexxi il-kumpanija min jiggverna, ħafna drabi daw ma jistgħux jieħdu deċiżjonijiet eh, illi eh, jifavorixxu l-imsieħba kollha fil-kumpanija. Ħafna kumpaniji fil-fatt ukoll jaħsbu biss lejn meta ta' żmien qasir jaħdmu fuq bażi ta' tliet xhur u jimmassimizzaw ir-riżultati ġifieri l-perspettiva tal-medda ta' żmien twil jitilfuha u dan ifisser illi l-livelli tal-investiment jibqgħu baxxi u kwistjonijiet importanti li għandhom jiġu eh, trattati um, biex timxil qoddim il-kumpanija ma jiġux trattati u għalhekk anka jittieħdu e, deċiżjonijiet irrazzjonali għax hekk wieħed ma jassir fuq medda ta' żmien twil, allura il-kompetittività tal-kumpanija tista' tintilef. U dan il-passifizmu il biex nejtek, il-mod li wieħed ikun passiv fil-fatt qed iseħħ ħafna fl-Ewropa Eh, minn kumpaniji Ewropej aktar milli um, eh, eh, li jaġixu b'dan il-mod. Huwa diffiċli biex wieħed anka jaħdem fuq medda ta' żmien twil meta l-kumpani jkunu transkonfinali wkoll. Irdu konna lek regoli minimi biex il-suq um, waħdin jaħdem aħjar f'dan ir-rigward. Irridu nkunu kapaċi naġixxu b'mod um, tajjeb anka fuq livell transkonfinali u dan huwa e, fil-fatt importanti ħafna fl-Unjoni Kapitali li aħna qegħdin nippruvaw nibnu. Għalhekk x'għandna bżonn nagħmlu mod ta' kif wieħed jitratta dan il, da, din l-imġiba passiva u l-nuqqas ta' investiment attiv u n-nuqqas ta' impen u għal-inħarsu lej l-affarijiet minn perspettiva oħra wkoll. Iġifiri l-investimenti per eżempju li jsiru mill-istituzzjonijiet bħal per eżempju fondi ta' pensjonijiet jekk aħna maħnis nbidlu l-affarijiet, il-kumpanija bqaw jaġixxu kif qegħdin jaġixxu. In eh, invest investituri internazzjonali u ankam ġestjonarji tal-assi għandhom ruol aktar attiv u jħarsu U jekk jħarsu lejn medda ta' żmien twil ikun tajjeb ħafna l-kumpanija wieħed irid jisħaq fuq il-fatt illi Eh, il-managers tal-assi eh, u l-fat li jkunu aktar involuti u attivi ma jfissirx li ħansolvu l-problemi kollha, hija biss parti mis-soluzzjoni li għandna bżonn. Irritu nħarsu mbagħad tej perspettiva aktar wiesa u naraw eżattament daw kolla interessati x'jistgħu jagħmlu, x'jistgħu jikkontribwixxu għall-kumpanija. Pereżempju, il-ħaddiema, il-pressure groups, l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi, il-komunitajiet lokali fejn il-kumpanija tkun qed eh, taħdem l-investituri u l-azzjonisti huma importanti ma mhumiex kollox huma biss parti mill-varjabbli um, ta' dak li jista' jseħħa. Il-Kummissjoni fil-fatt għamlet uh, biċċa xogħol tajba ħafna fid-dettall fuq id-dettalji imma qatt baqa' punti pendenti pereżempju fejn jitlu partijiet terzi u tranzazzjonijiet tagħhom. Jiena nista' naqbel ma dak li qalet il-Kummissjoni ma jiena ħan nitratta biss um, illi wieħed jirfina id-dettalji mhux joqgħod ibiddel l-affarijiet b'mod radikali. Il-abbozz tiegħi jista' jitqassar ukoll jista' jiġi nistgħu nsemmu ħames punti fiha. Um, per eżempju, li um, jiġu identifikati l-azzjonisti, ikun hemm dialogu bejn l-azzjonisti u il-kumpaniji li jidentifikawhom lil dawn l-azzjonisti u dawn jinformaw azzjonisti oħra bid-dettalji ta' xulxin jekk dawn jintalbu dan jiffaċilita il-komunikazzjoni bejn l-azzjonisti tal-kumpanija biex ikunu jistgħu jiddiskutu aspetti li jkunu qegħdin jaffettwaw l kumpanija Jekk aħna nżidu id-dialogu allura l-impenn u l-governanza ħajjittejbu zgur. Jekk aħna inħarsu lejn eh, l-investituri tal-istituzzjonijiet u l-asset managers u x-xogħol li jagħmlu huma, Irrid ikun hemm aktar ftuħ u trasparenza milli hemm fil-proposta tal-Kummissjoni. Irridu nippromovuha trasparenza u naraw li l-affarijiet huma ugwali għal kulħadd l-investituri istituzzjonali u l-ġestjonari tal-assi għandhom ikunu obbligati li jippubblikaw u jifasslu politika għall-istrutturi ta' sjeda tagħhom. Il-Kummissjoni qed tipproponi struttura illi naqra vojta rridu nsaħħu it-trasparenza fil-rapportar tal-ġestjonari tal-assi u kif um, Eh, l-investituri istituzzjonali u l-portfolio, portfolios tagħhom kif edin, eh, kif huma nfassla fil-kumpanija fuq il-votazzjoni u kolem aspetti importanti li jridu jiġu iċċarati. Iġifiri min qed jagħti pariri fuq eh, il-voti E, e, jrid jagħmel affarijiet b'mod ċar u dwar ir-remunerazzjoni fuq il-bord u l-ħaddiema fuq livelloli, l-affarijiet idu jkunu ċari. Jekk wieħed ma jimxix mal dak li hemm tiġa imnizzel li ħajitħalsu minn qed imexxi l-kumpanija, ura dan irrit jiddiskuti l-affarijiet biex ikun hemm um, level playing field, irrit ikun hemm kwoti publikati il-ratio irrit ikun ippubblikat bejn il-ħlas tad-diretturi u l-ħlasijiet li qed jirċivu ħaddieħor. Fuq it-transazzjonijiet eh, ma' partijiet terzi għad baqa problemi pendenti għanna nizlu naqra l-livell ta' l-ambizjoni x'qiegħed toli wis eh, palissa. Il-trasparenza u l-miżuri ta' emerġenza huma importanti imma l-effiċenza tal-kumpanija nifisa hija importanti eh, fuq l-istess livell. U għalhekk li nixtieq nara jienu għalin għas ikunem ikun hemm dan il-livell minimu uniku fuq livell Ewropew. Issa fejn ħanpoġġuh dan il-livell minimu din hija xi ħaġa li nistgħu niddiskutuha. Jiena suġġerejt xi ftit aġġustamenti, pereżempju naħseb li hija tajba li l-Istati Membri jkollhom il-possibilità li jiddeċidu jekk eh, it-transazzjonijiet um, eh, mal-parti relatata għandhomx eh, jinżammu fir rigward tal-azzjonisti jekk ikunu um, proporzjonati b'5 mil-mija plas. Jina lesti niddiskuti l-affarijiet, uh, nispera li intom l-istess lantija huwa illi kemm jista' jkun insibu soluzzjonijiet komuni u li konna maġġoranza biex bekk inkunu nistgħu ninfluwenzaw aħna bħala kumitat. Grazzi. Thank you to the rapporteur. Now Grazzi ħafna l-rapporter sa fissem il-grupp ta' l-PP nibdew bis-Sur Balt. Grazzi ħafna Sur President, Sur Xfab bħala Shadow Rapporter fissem dan il-grupp politiku ma setax ikun hawnhekk preżenti f'dan il-kumitat u allura talabni sabiex nressaq xi ftit kummenti dwar dan ir-rapport fissmu. U l qed nishtiq li nirringrazzja ħafna l-sur għax-xogħol kollu li jagħmel fissam il-sur ġvab. Unaddi sabiex namel ftit kummenti ġenerali l ewwel qabel kollox, mela, jiena naħseb li lan tal-Kummissjoni Ewropea li noħolqu kemm jista' jkun trasparenza u l-iktar sigurtà din hija xi ħaġa illi kemm is-sur xfab kif ukoll li PP jilqgħu bisħieħ. Apparti minn hekk aħna naħsbu illi nixtiequ li jkollna ċertu dispożizzjonijiet li huma proposti fil-proposta tal-Kummissjoni li jerġgħu jkunu evalwati ma nasbux li daw id-dispożizzjonijiet kollha huma kollha meħtieġa minħabba tradizzjonijiet differenti f'dak li għandu x'jaqsam il-liġi f'ċertu strati membri u l-istrutturi differenti ħafna drabi ikolli ngħid li mhumiex qed ikunu riflessi daw l-istrutturi differenti fid-dispożizzjonijiet allura huwa importanti illa naraw f'liema aspetti hemm bżonn inħallu iktar fl Possibilità fidejn l-istati membri. Issa naddi għal kummenti iktar konkreti. mill mela l-ewwel qabel kollox l-artiklu 9a id-dritt li wieħed jivvota fuq eh, eh, il-politika, fuq tfassil tal-politika jiena E, is-sur ġvab talabni li aħna irridu najdu illi proposta tal-Kommissjoni għandha tinkludi ħafna ktar dettalji fuq din it-tip ta' politika li nsibu fl-artiklu 9a. Jiena naħseb illi aħna mhux qegħdin ngħidu illi dan kollu huwa meħtieġ. Allura rridu niverifikaw jekk fl-artiklu 10 paragrafu 3 dawn ir-rekwiżiti u mhix verament meħtieġa u mhix xirqa u jew u miex eh, dispożizzjonijiet li sempliċement din jippruvaw eh, jirregolawhom sabiex ikunu favur ċertu grupp ta' nies biss. U eh, dwar punti oħrajn u kol donka dwar l-istess rapport, is-sur ġvaf mhuwiex konvint li hemm bżonn dan il- dawn ir-rekwiżiti. U anka ħna qegħdin naraw li fil-fatt dan ikun diġà dak li jkun ijat propost, ikun diġa teċis mill-azzjonisti, mil ġifiri irridu naraw jekk veramenx, verament hemmx bżon illi kunem din it-tip ta' miżura li qed tkun eh, proposta. Ħalli ma noħolqux regolamenti doppji. Issa parti minn hekk aħna qegħdin naraw li l-istati membri hemm bżonn li jkollhom iktar flessibilità ħalli jkunu jistgħu jadattaw ir-regoli għal istrutturi li jahbu bjom il-kumpaniji sal-artiklu 9c id-dritt dwar votazzjoni fuq it-transazzjonijiet li jinvolvu kumpaniji u ċertu persuni naturali. Is-sur Schwab ukoll xtaq jirreferi għal din dispożizzjoni dwar l-azzjonisti jekk kif inja proposta min-naħa tal-Kummissjoni huwa jaħseb illi din hija xi ħaġa li tmur lil minn dak li aħna għandna previst u il proċeduri ta' teħid ta' deċiżjonijiet ħajsiru iktar komplikati u iktar twal u allura huwa jixtieq illi nirreferu u nibqgħu nużaw il-prattiċi tax-xogħol tas-soltu. U għaparti minnek u s-sur xbab li s-sistema mandaj kolla lebda effett negattiv fil- gruppi u fil-kumpaniji. Imżon li aħna nifukaw b'mod partikolari fuq it-transazzjoniet li vera jista' jkollhom effetti negattivi fuq il-kumpaniji. il il kumpaniji Dawk fil-qosor kienu il-kommenti illi batli s surġba birxa ir-shadow rapporter u talabni illi nippreżentalkom dawn il-punti. Fissmu, grazzi. Thank you. Uh, now for the ECR, Mr. Sampo Terho. Mela, issa fissem l-ECR għanna il-kollega Is-Sur Terho. Iva jenħan nitkellem fissem Is-Sur Fox ma setax ikun maħna għawek. Issa, Is-Sur Fox ħaj ħajġingrazzja l-Shadow Reporter u l-Reporter tal-Opinjoni Aħna nafu kemm huwa importanti li aħna ikonna inizjattivi bħal dawn li jistgħu jiffaċilitaw l-investiment u l-attivitajiet ekonomiċi u li jistgħu jwaslu għal iktar trasparenza ġifieri Sur Fox jappoġġa l-għana illi minħabba fih qed tkun proposta din id-direttiva u importanti li jkollna tmexxina inter- internazzjonali anka fuq dan il-punt, però il-Sur Fox jgħat tgħid li bosta modelli differenti ta' azzjonisti fl-Unjoni Ewropea u ħajkun diffiċli ħafna li konna approċċ wieħed fl-Unjoni Ewropea kollha li jista' japplika ċirkustanzi kollha. Għal din raġuni huwa jaħseb illi din għandha tkun eh, konsidrata bħala direttiva li tasal fuq armizzazzjoni fuq livell minimu. Huwa jaħseb illi dan għandu jiddependi fuq il-prattiċi tal-istati membri u fuq dak li s-soltu jisir fl stat membru partikolari jekk jaraw jekk rekwizit għall-azzjonisti u wix xira jew le. Is-Sur Fox jemmen li jista' jkun li jkun meħtieġ li aħna nippermettu li jkun hemm ċertu eċċezzjoni ta' regoli ħalli nippermettu li dawn ir-regoli jaħdmu tajjeb, pereżempju, apparti mill-eċċezzjoni li kienet proposta transazzjonijiet bejn il- il-wholly owned group companies, eh, dawn huma affarijiet illi forsi irridu noqogħdu attenti ħalli ma nkunux forsi koperti skont il-ħtieġa. Aħna nappoġġaw l-emendi tal-rapporter illi fil-fatt aħna nħarsu l-suq waħdini billi nħarsu l-suq mill miżalti li mhumiex kompetittivi. It-trasparenza hija l-qalb is-Sur Fox iżda fl-istess ħin aħna naħsbu li dan m'għandux ikun ta' żvantaġġ għal kumpanija u għal persuni legali u naturali. Is-Sur Fox allura jaqbel mal-kjarifika li għamel ir-rapporter dwar dan il-punt pereżempju l-emenda 12 dwar il-bilanċ li għandu jintlaħaq bej il- l tal informazzjoni l-pubbliku l-public disclosure u iż-żamma ta' u l-tarsin ta' ċertu informazzjoni sensittiva. Is-Sur Fox mhux ċert jekk l-emenda 22 u 23 humiex ibbilanċjati biżejjed minkejja li lan ta' dawn l-emendi huwa illi jippermettu li dawk li għandhom l-isma l-azzjonisti jkollhom id-dritt tal-informazzjoni aħna rridu naraw jekk din informazzjoni jixxirqa li tingħata lill-azzjonisti jew le. Ikun tajjeb li aħna jkollna idea ġenerali tal-politika tal-remuneration li mbagħad tista' tinqara fil-kuntest tar-rapport li jista' forsi wassal l-inqas informazzjoni. Jiena naħseb il-kwalifika tal-policy advisor sul kwalità tal-informazzjoni li dawn jagħtu hija xi ħaġa li aħna nixtiequ nitkellmu fuqha, però jista' jkun żball li aħna ħanwaqfu is-servizz li qed jipprovdi s-settur. is sir Fox ma jaqbilx mar-rapporter dwar l-emenda 32 u erba fejn hija tineħħi l-element ta' comply u supply. Jiena naħseb illi Mr. Eh, Fox ċajiet u koll li ju rapportera għamil ċertu bidliet interessanti għas sezzjoni ta' remuneration u għal-fat li l-azzjonisti jistaw jirrafjutaw il-labbozz tal-politika tal-remuneration aħna naħsbu illi rridu dejjem naraw il-trasparenza missjuda għanda dejjem tifoka fuq il-fatt li aħna nkun nistgħu nifmu aħjar dak li qegħdin ngħidu li jkun hemm rabta ċara wkoll bejn il-paga u l-anijiet u x-xogħol li tkun qed tagħmel il-kumpanija. Dan huwa simili għal rekwiżit li għandhom ir-Renju Unit li beda japplika mis-sena 2013 il qudiem Sir Fox jirringrazzja ħafna l-rapporter u jgħat jistana bil-ħaqqa li konnektor diskussjonijiet dwar dan. Tajjeb, grazzi mu nara li jemħat li xtiq jitkellem fi sem l-għalde mela naddi sar grupp tal-gwe għanna l-Miguel Jegas. Este relatório abrange uma, eh, tematika importantissima. Dan ir-rapport huwa dwar suġġett importanti ħafna, Sur President. Naħseb li dan huwa suġġett wiesa ħafna li jista' jwassal ħafna mistoqsijiet ta' ideoloġija u konċettwali wkoll pereżempju dwar eh, inċentivi, modelli ta' finanzjament, disċiplina finanzjarja, l-fiduċja u għanna wkoll dawn iż-żewġ modelli li qed diskutu il-modelli bazat fuq eh, il-livell tas-soċjetà U il-modell minnaħat tal-kumpaniji, waħna għedin naraw niprofaw xibta ta' soċieta nixtiqu jkollna u dak illi jessur Ludwigson adotta bħala pozizjoni ma' sibx li pozizjoni korretta. L-idea tijaj hija illi l-interess l-interess ewlieni għandu jkun fin-nies u mhux fil-profit Iżda dawk li jmexxu l-kumpaniji dawk li jixtiequ jagħmlu naturalment huwa li jżidu l-valur tal-isma tagħhom għal benefiċċju tal-azzjonisti. Iżda dan fej hija tipoġġi f'distorzjoni qawwija is-sistema kollha kemmi u fl-aħħar mill-aħħar dan ħajmur kontra l-anid strateġiċi tal-kumpanija stess, ġifieri naħseb għandna naħdmu bil-kontra. Għandna nibdew billi naraw il-kumpaniji għandhom jaraw li mhuwiex ħajpruvaw jistanaw f'perjodu qasir ta' żmien sabiex jissodisfaw l-investituri, iżda jħarsu iktar il-bot u jippjanaw fuq perjodu itwal ta' żmien. Jinaħseb li dan huwa aspett importanti ħafna. U nixtieq nitkellem dwar dan il-punt. Mela, l-ewwel net il-punt tal-orientazzjoni strateġika. Kif aħna nistgħu noħu iktar inċentivi jew iktar um, magni illi jistgħu eh, jamlu tajjeb għal fatt li wieħed jipprova jistana f'perjodu qasir ta' żmien, ġifieri jkun hemm short term profit. U kif nistgħu nħeġġu lil kumpaniji u lil persuni legali ħalli ħarsu iktar li lin ħarsu iktar il-bot u jaraw li l-kumpaniji gwadanjaw fuq perjodu itwal ta' żmien. Jiena naqbel mar-rapporter li għandu jisir xi ħaġa dwar dan. Iżda ma nafx kif il-miżuri illi qed jipproponi il rapporter kif dawn ħajaħdmu fil-verità. Aħna għanna nipruvaw nħedġu parteċipazzjoni tal-komunità aħna għanna nċettaw il-prinċipju wkoll li l-kumpanija ħatta fetwa l-ambjent fejn il-kumpanija edha stabilita. Il-kumpanija għandha influenza fuq in-nies li jaħdmu hemmhekk, nies li fil-fatt forsi jaħdmu bħala dawk li jipprovdu l-affarijiet sabiex il-kumpanija taħdem tajjeb, ġifiri, ġifiri naħseb illi id-demokrazija għandha tkun dejjem rispettata u m'għandix tieqa fil-bib tal-fabrika jiena naħseb li għandna jkollna xi tip ta' kontribuzzjoni demokratika li l-kumpanija tkun qed tagħti lil komunità fejn tkun qiegħda eh, stabilita jew kella tikkontribwixxi b'ċertu mod ħalli turina kif dawn il-lanijiet fit-tul ħajkunu diskussi u kif nistgħu nilqu xi tip ta' ftehim aħna fuq ċertu fu valuri. U jekk aħna qegħdin nitkellmu wkoll fuq żvilupp ta' strateġija fuq perjodu twil ta' żmien li tista' tinvolvi iktar lin-nies fil-komunità u lil ħaddiema. Mbagħad hemm il-kwistjoni tal-enumeration. Issa jekk intom tasbu dinja kwistjoni importanti u niddeċidu hekk aħna issa nistgħu nagħmlu hekk iżda jrid ikollna ċertu limiti. Ma jistax ikun li ma jkollniex u aħna irridu inħarsu lejn il-kwistjoni ta' differenzi fil-pagi bejn il-ħaddima tal-istess kumpanija. Hemm eh, ħafna ħaddima li huma nkwetati ħafna fuq dan il-punt. Hemm nies illi verament huma qed iqalgħu xejn U hemm sumbat li qegħdin fuq il-bord ta' tmexxija li qed jaqalaw ħafna ħafna iktar mill-ħaddiema normali b'mod disproporzjonat fl-Istati Uniti qed naraw li dawk li jkunu qegħdin imexxu l-kumpanija pereżempju jkun qed jitħallsu xi 340 il-darba iktar mill-ħaddiema ordinarji. Ġifiri, jiena naħseb illi emżon illi nistabilixu xi tip ta' limitu. Issa parti minn hekk hemm bżonn li nitkellmu iktar fuq trasparenza, din hija kwistjoni importanti ħafna, jiena naqbel dwar dak illi intqal f'dan ir-rapport ta' żgur li għandna bżonn iktar trasparenza f'dak li għandu x'jaqsam it-tranzizzjonijiet u l-informazzjoni li għandha tingħata dak kollox għalissa sur President. Grazzi ħafna issa għanna infissem il-partit tal-ħodor il-Sinjura Scott Keo. Grazzi, Iva, jena nishtiq nilqa ħafna il fat li jinti ħabbart li ħnibdow naħdmu iktar fuq dan il-punt nasab li għanna bżon l għanet nishtiq nirringrazzja l-rapportera din dan l-abbozz tal-opinjoni. Jena nasab li importanti ħafna li aħna jkonna corporate governance framework li jkun ċar trasparenti aħna rridu nadattaw għal tiġijiet ta' soċjetà tagħna u għal bidliet fil-ambjent ekonomiku u fissem il-partit tal-ħodor aħna nixtiequ illi nilqaw il-fat li rridu ntejbu għannu qasijiet illi bħalissa qegħdin jagħmlu l-kumpaniji rridu naraw illi l-kumpaniji li għandna fil-lista ħajkun iktar sostenibbli u l-proposta tal-Kommissjoni um, edha tappoġġa dan kollu aħna nixtiequ li jkollna id-definizzjoni iktar wiesa tal-partijiet interessati sabiex indaħlu wkoll ħaddiema l-membri tal-komunità lokali fejn eh, tkun stabilita il-kumpanija. Jena naħseb li l-kumpanija għandha tkun parteċipi u kollu involuta mal-partijiet interessati kollha li jaffetwaw il-kumpanija sa mill-perspettiva tal-ħarsin tal-ambjent u jekk inħarsu li din id-direttiva fuq periodu twal ta' żmien aħna naħsbu li dirun deċiżjonijiet tal-kumpanija għandhom ikunu qegħdin jinkludu wkoll ħarsien ambjentali. Apparti minn hekk nixtiequ niġbdulkom l-attenzjoni dwar il-bżonn li wieħed għandu jirrapporta wkoll fuq l-assi li jkunu stranded dan jista' jkun ta' pis ukoll fuq l-assi tal-kumpaniji. Il-investituri għandhom ikunu jafu dwar dawn l-assi stranded, hekk imsejħa stranded, ħalli bekku kunu jistgħu ma jiddeċidu aħjar jekk jixtuqxu u jinvolvu ruhom fix-xiri ta' isma ta' dik il-kumpanija jew le. Jien naħseb illi hemm bżonn li dawk illi ħajrċivu pensjonijiet għandhom ikollhom e, is-seta sabiex jiddeċidu wkoll e, speċjalment meta mqabla ma dawk in-nies illi qegħdin jibbenefikaw jew ħajibbenefikaw minn fondi ta' pensjonijiet. Jiena naħseb illi għandna jkollna wkoll ċertu finanzjament l-element ta' ehm, attivitajiet ta' ġestjoni sadwar elementi ta' rapporter aħna ħanifukaw fuq l-ewwel emenda pereżempju t-tip ta' dialogu dan huwa punt li aħna nappoġġaw bissieħ, però rridu naraw illi dan jista' jkun metodu tajjeb ta' kif aħna nistgħu nippromuovu dialogu bejn il partit interessati u dawk li għandhom l-isma, l-azzjonisti u l-ħaddiema. Nixtieq niġbikom l-attenzjoni għal-kumpanija ta' John Lewis illi fil-fat eh, eh, qed naraw illi l-istruttura tal-kumpanija jew raġunijiet għal kumpanija kellha suċċess. Jiena naħseb ukoll li importanti li jkun hemm konsultazzjoni u dialogu mal dawk li jkunu qegħdin imexxu l-kumpanija ħalli verament ikun hemm trasparenza u inklużjoni tal-partijiet interessati kollha fil-deċiżjoni li jittieħdu. Punti ieħor dwar trasparenza, iva aħna nilqaw l-importanza li r-rapporter qiegħed jagħti l-trasparenza, però importanti li aħna ninvolvu l-partijiet interessati ħalli kulħadd jassumi r-responsabilità d-deċiżjonijiet tagħhom. Jena naħseb il-diretturi mhux eżekutivi, awdituri esterni u dawn il-ħaddiema kollha li jistgħu kollhom x'jaqsma l-kumpanija naħseb illi hemm bżonn li huma jassum responsabilità u nżidu t-tip ta' sanzjonijiet li jistgħu jkunu imposti fuq eh, eh, nies li jiksru il-liġi jkun hemm ċertu miżati, diskwalifika minn boards ta' ġestjoni ta' kumpaniji oħrajn. U fuq il-punt numru 6 fuq il-ratio tal-pagi ta' bejn il-ħaddima naqbel mal- kellim ta' qabli jina naħseb illi differenza fil-pagi għandu jitpoġġa xej ta' limitu m'għandix tkun differenza seġerata. Ġifieri sabiex nikkonkludi aħna nappoġġaw il-bidliet u l-emendi li propona r-rapporter naħseb illi labbot ta' dan l-opinjoni tista' tkun tajba sabiex aħna nilqu kompromess. Grazzi. Thank you to the shadow rapporteurs or their representative, and now I give the floor back to the... Mela, grazzi ħafna, tajf, wis issa ħanaddu l-kelma l-ura l-rapporter. Mela bħalma qed qabel jiena ħankun eh, miftuħ li konna dialogu, dibattitu biex nipruvaw nsibu soluzzjonijiet sabiex nipruvaw li konna eh, komunalità wisa din nistgħu nappoġġawha fil-kumitat kollu kemmu naħseb li dan huwa importanti. Huwa importanti wkoll meta qed nitkellmu dwar l-involviment tal-azzjonisti. Jiena verament kuntent li smajt il-kummenti li waslu sabiex ikunu nistgħu nittrattaw dawn il-kwistjonijiet kif suppost u fl ħar mill-aħħar inkunu nistgħu nsibu soluzzjoni komuni. U jiena naħseb li din hija possibilità nsibu soluzzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna. Mela, e, l-iskadenza tal-emendi hija fi 6 ta' jannar, fi nofsinhar, il-konsiderazzjonijiet tal-emendi ħassir fi 26 ta' jannar, il-votazzjoni flikon fit fi 23 ta' frar, il-vot fil-juri ħajsir kifet nifmu fl-24 ta' marzu mbagħad Umbat ikun hemm il-votazzjoni fil-plenarja wkoll. Grazzi wis, issa ngħaddu għal punt numru erba' fuq l-aġenda tagħna, jiġifieri il-rapport annwali tal-Bank tal-Investiment Ewropew. Mela ħana għaddi l-kelma mill-ewwel lill-rapporter Ernest Urtasun tal-Partit tal-Ħodor. Grazzi ħafna Sur President. Mela l-ewwel net nixtieq nibda b'żewġ ringrazzjamenti. La bozz li għandkom dimkom ma setax isir mingħajr l-appoċ u l-kollaborazzjoni u l-net tal-laqat li aħna stajna n-organizzaw jien mal-tim tijaj ma' responsabli tal-grupp tal-investiment għalek nishtiq nir-ingrazzja l-prezenza tal rappresentant tal-uffiċċju ta' Brussel edina u jakkompanjawna. Eh, u mill-aħħar rapport li sar f'dan il-parlament l-affarijiet verament sviluppaw It-tieni ringrazzjament huwa li shadow Rapporters u għanna li kellhom l-ewwel laqa fil-grupp u hemm rida pożittiva li għanna qoddimna rapport eh, ċertu konsens. U da ovvjament huwa kondizjonata anka mill-kuntest, mir-rwol li jrid ikollu il-Bank Ewropew dwar l-investiment E, fil-ġejjeni. Jina rritnajt li mhuwiex lan ta' dan ir-rapport li għamel evalwazzjoni globali tal-plan ta' Junkera għal xaħna nafu li diġa saru e, rapporti oħra sar rapport għalih li ħajfoka biss fuq din il-kwistjoni. Iżda huwa obbligu ta' rapporter u ta' shadows li nanalizzaw eżattament x'ħajkun e, il-rwol tal-IB u tal-Parlament iżda jena naħseb li hemm konsens fil-Parlament li qed jiżdied li fil-moment meta l-investiment edinjon, l-investiment edinjon jonqs massif l-Ewropa kollha kemm għandna bżonn indikazzjoni ħafna minn minnaħa tal-bank sabiex inkunu nistgħu innaqsu n-nuqqas ta' investiment fl-Unjoni Ewropea. Rid ngħid ukoll li dan il-labbozz li għandkom qudiemkom e, ingħata fl-20 tax-xahar għalhekk dan ġi qabel l-avvis minn naħat tal-Kummissjoni dwar il-pjan ta' investiment, ġviri ċertu punti għawek partikolarment il-punt numru 3 jridu jiġu aġġornati u din hija xi ħaġa li diskutejnija fil-laqa ta' shadows il-ġimgħa li għaddiet. U hemm numru ta' emendi u negozjati li mbagħad inkunu nistgħu nimxu l qoddim biex nadattaw għal rapport li ġi adottat fil-plenarja li għaddiet. U bħalma tistaw taraw il-rapport u għandu e, blokki differenti, sezzjoni differenti, blok fuq eh, l-enerġija u l-klima, per eżempju, fuq l-investimenti, Eh, dawn huma importanti anka fid-dawl tal-negozjat fuq l-ambjent li ħajsiru f'Pariġi sena d-dieħla, blok fuq il-gvernanza responsabilta u blok ieħor fuq il-mandat estern u politika tal-estern. U fil-fatt ħan nitkellem fuq naqriżiet mela l-ewwel blok l-investiment. Hawnhekk rajna palma diġà semmejt eh, dwar il- Eh, il-fat li naqas l-investiment minn fil-mija taħt il-livelli tal-2007 kif ukoll it-taqis li self l-SMEs 35% u hemm ħafna eh, shadow rapporters li għadu l-kwistjoni tal-kreditu għall-SMEs hija kwistjoni importanti ħafna u jiena nittama li ħanirċievi ħafna kontribuzzjonijiet fuq dan sabiex ikun nista' nikkummenta fuq u issa dwar l-investiment ir-rapport jgħid kif dan qed ixekkel l-irkupru ekonomiku qed imbedna mill-lanijiet tal-istrateġija 2020 għal dik li hija eh, l-diżugwaljanza, il-faqar, eh, l-investiment u il-rapport jgħid li irrid iżid il-bilanċ il-bank għal dak li wasself, u dan ovvjament irrid jitfassal f'differenza fil-pjan eh, tal-kupru kif ukoll kien hemm użu inqas tar-riżorsi propji tal-bank f'dan l-aħħar snin. U dan minkejja it-twetzieħ tal-kapital li kien ġej. Mara minn xi sentejn ilu law. Din xi ħaġa li tagħti enfasi importanti r eh, rapport fuqha. Issa, il-rapport jikkunsidra il-livelli olja ta' għat fil-pajizi u l-bank kemmek u koll jista' jiffoka fuq dan fuq dawk il-kwistjoniet li għandhom xaqsm mal-kapital uman u il-ġlida kontra l għat It-tieni blok, ġifiri il-risk sharing instruments u il-project eh, bonds, aħna milna evalwazzjoni kritika tal-istrumenti eh, tal-istrumenti tal-sim tal-rescue li ma huma xirridu jagħmlu dawn l-istrumenti x'mandu xisir kif ukoll evalwazzjoni tal-istrumenti l-ġodda li tnidew fl-aħħar snin. Mod partikolari il-project bonds li huma strument importanti li ġi wettaq fis snin li għaddew u dan jinsabu fil-pilot stage u hemmhekk ukoll aħna nanalizzaw dan il-proġetti b'mod kritiku, partikolarment l-ewwel wieħed li kien il-proġett Caster u għawek nitolbu l-bank sabiex jagħmlu evalwazzjoni dettaljata dwar din il-fażi pilota permezz ta' eh, konsultazzjoni miftuħa kif ukoll eh, evalwazzjoni tal-impatt soċjali ambjentali ta' ħut minn dawn il-proġetti. Fit-tielet blok enerġija u klima aħna hekk nifirħu dwar il-fatt li tpoġġiet fiseħ u ir-rieda tal-bank li tagħmel politika ġdida fuq l-enerġija nitkellmu dwar it-naqis e, tal-proġetti li għandu xaqs mal-karbonju, qed nifirħu l-ewwel passi li ttieħdu minn laħat tal-bank lejn l-finanzjar ta' proġetti ta' enerġija rinnovabli. U il rapport ir-riforma titlob ukoll e, aktar proġetti dwar effiċenza enerġetika u l-aħħar punt dwar l-enerġija aħna nitolbu l-Bank l-Bank ta' Investiment Ewropew sabiex jibda jagħmel phasing out tal- uh, proġetti li mand mumiex ta' enerġija rinnovabli. Issa, il-gvernanza trasparenza l-kontabilità din xi ħaġa li l-Bank Ewropew ħadem ħafna fuq u hemm ħafna strumenti ta' trasparenza u ta' gvernanza minnaħa tal-bank. Aħna minna ċertu evalwazzjoni li ħsibna li huma importanti, nitolbu sabiex intejbu eh, il-mekkanizmu tal-ilmenti, eh, aħna kena zjara anka fil-Lussemburgu, naħseb li qed jagħmel biċċa xogħol verament tajba. Eh, naħsbu li huwa mekkaniżmu importanti u ċertament l-unika wieħed li permetzi jew iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea jistaw waslu l-menti tagħhom eh, dwar il-bank. Għalek għanna nitolbu li l-Kumitat ta' Tmexxija tal-Bank jieħu il-rakkomandazzjonijiet ta' dan il-Kumitat dwar l-menti. Aħna t-namlu talba u koll li kurem kooperazzjoni akbar mal-poplu Ewropew. Ehm, ir-riforma ir-riforma wkoll qed taħdem ir reporti taħdem fuq il-kwistjonijiet tal-intermedjarji finanzjari, partikolarment dawk li għandhom perspettiva negattiva aħna hekk nitolbu li ma taħdimx magħhom, ma taħdimx ma' entitajiet li jaħdmu minn ġurisdizzjonijiet sigriti, aħna l-ċittadini Ewropew tittamaw li jkun hemm tisħiħ tal-istituzzjoni ħanka hekk u aħna nilqgħu il-ħolqien ta' reġistru pubbliku ta' dokumenti u fl-aħħar net u ħanalqgħu fuq il-blok tal-politika esterna aħna nitolbu li jkun hemm allinjament aħjar tar direttivi tekniċi operativi reġjonali mal-lanijiet tal-esterni tal-miri tal-Unjoni Ewropea aħna nilqaw ukoll il-ħolqien tal-REM, il-Results Measurement Framework, li ma kienx eżista qabel u dan huwa pass il qudiem tajjeb ħafna aħna nifilħu wkoll dwar il-fatt li hemm deċiżjoni li jkun hemm pubblikazzjoni tar-rapporti tal-twettieq. Eh, Din xi ħaġa importanti ħafna ħad tibda minn l-2015 naħsbu li hija miżura tajba u nitolbu li l-bank jimplementa kemm jista' jkun malajr. Jiena naħseb u nalaqgħu li dan huwa rapport li jiffaċċa l-kwistjoni tal- ta' xogħol minn aspetti differenti, il-pakket ta' investiment kollu kemmu huwa importanti bħalista permezz ta' kunsens li jeżisti ta' implika involviment aħjar tal-Bank ta' Investiment Ewropew, din hi ħaġa ġi tissir, ninsibuha hawnhekk fil-ħidma li eh, għamilna qed narawha din l-evalwazzjoni tal-ħidma settorjali kif ukoll demokrazija u trasparenza. Xejn aktar u jien ovvjament ninsab għad dispożizzjoni ta' shadows għal kommenti u biex inkomplu naħdmu fuq dan. Grazzi ħafna. Thank you, thank you to the rapporteur. Grazzi ħafna l rapporteur Mela. Sigfrid Murasan l-ewwel mill-PPE. Iva, grazzi ħafna, grazzi Sur President u jien ukoll nixtieq fisem il-grupp tagħna nirringrazzja l-rapporter għaliex ħdimna eh, miegħu tul din il-fażi ta' tfassil tar-rapport u aħna fiduċjużi li l-kooperazzjoni miegħu u ma' shadows tal-gruppi politiċi l-oħra tista' tkompli sa l-adozzjoni tal-rapport fil-plenarja tal-Parlament. Ovvjament, il-Bank ta' Investiment Ewropew kiseb ħafna importanza tul il-krizi kif ukoll sabiex jeleb il-kriżijiet fid-dinja dwar eh, l-appoġġ tal-investiment ta ta privat fl-ekonomija kif ukoll nerġgħu niksbu tkabbir u jerġa' jkun hemm impjiegi fl-Ewropa. U dan huwa mmarkat ukoll mir-rwol tiegħu fil-pakket ta' investiment tal-Kummissjoni u ovvjament Sur President il-Kumitat tagħna u hekk tratta l-pakket ta' investiment f'rapport ġdid. U għalhekk jiena minix ħampoġġi ħafna enfasi fuqo, imma nixtieq ngħidu l istadju li ħajkonna nassiguraw li il-pakket tal-investiment bażikament jippermetti il-Bank tal-Investiment Ewropew li wetta il-mandat tiegħu u bażikament ħajpermetti wkoll l-budget tal-Unjoni Ewropea sabiex iwetta il-missjoni tiegħu. Issa dwar l-impatt tal-pjan ta' investiment ta' 315 biljun irridu neżaminaw jekk hemm jistax ikun hemm rwol ġdid tal-Bank Ewropew jekk dan iwassalx għal bżonn ta' personal addizzjonali għall bank biex ikunu wista il- xogħol tiegħu, irridu naħsbu dwar dan u naraw jekk għandniex bżonn naraw eh, li nevitaw li l-bank jispiċċaw f'sitwazzjoni fejn m'għandux biżej personali. Fattu li l-IB żied li finanzjar fl-2013 meta mqabbel mal-2012 u dan b-37% li ħaġa sinifikanti anka minħabba żieda fil-kapitali li aħna il-kol konxi tagħha Għalhekk l-evalwazzjoni tal-grupp politiku tagħna huwa li l-IB wera rwol politi pożittiv fl-appoġġ tal-investiment pubbliku u privatu għalhekk aħna ħanaħdmu flimkien mar-rapporter sabiex ndawru xi ftit il-bidu tar-rapport. Ir-rapport issa tibda b'kummenti kritiċi ħafna dwar li IB li huma bbażati fuq il-livelli li qegħdin joqsu tal-investiment pubbliku u privat fl-ekonomija. Aħna nemnu li l-IB mhuwiex l-unika u responsabli ewleni għatna jista tal-investiment l ekonomija Ewropea, għalek li nibdew il-rapport mod tant kritiku, naħsbu li miex skont l-sforzi li għamlu li IB. U bħalma għed il finanzjar zdiet fl-ħar sena u ħna nemnu li il-bank kellu rwol pozittiv biex ikun jista' jibda l-investiment kif ukoll jappoġġa il-ħolqien tal-impjiegi. Xiftit kummenti fil-qosor, nixtieq insemmi wkoll fuq il-partijiet differenti tar-rapport. L-ewwel net. Ir-rapporter tkellem b'mod tajjeb dwar il-kondizjonijiet diffiċli tal-finanzjar tal smi aħna ovvjament nappoġġaw dan il-perspettiva, iżda aħna nemnu kol li l-SMEs ma jinatawx bizzejet enfasi u ir-rabta bej il-bank u l-SMEs miex enfasizzata bizzejet fir-rapport. Fis-sens li bl-appoġġ ta' l-IB aktar minn 230 elf SMI e inataw kreditu s-sena li għaddiet u dan l-ammo dan fisser aktar minn 21 biljun euro li għax ħaġa sinifikanti għalek aħna nemnu li taqsima addizjonali tal-SMEs għandha tkun inkluża fil-rapport u bħalma li finanzjar lill-SMEs E, imżam u anka GSTs permezz tal-faċilità tal-makrofinanzjar, mikrofinanzjar, kif ukoll inizjattivi dwar e, inizjattivi oħra ta' finanzjar u dan waslu biex ikun hemm appoġġ għall smis partikolarment dawk innovattivi. U dan wasalni għal punt li jmiss ġifiri innovazzjoni, riċerka l-infrastrutturi, dan l-infrastruttura dawn huma wkoll oqsma li nixtiequ li jiġu enfasizzati aktar fir-rapport. Ġifieri SMEs ma brabta partikolari mal innovazzjoni fir-riċerka u apparti minn din l-infrastruttura l-elementi kollha li eh, jagħmlu l-ekonomija Ewropea aktar kompetittiva u attrajenti għall-investituri. It-tieni net jina ovvjament naraf u nevalwa b'mod pożittiv ir wol tal-IB fi finanzjar ta' proġetti ta' enerġija nadifa. U ovvjament jienu kol nemmen li dinja xejra li għandha tkompli. Għandi xifti tħassib marbut mal-fat li huwa wieħed biss minn daw il-proġetti il finanzjati mill-bonds pubbliċi qed jiġu msemmija. U flimkien mar-rapporter rridu neżaminaw jekk għandix insemmu l-proġetti kollha jew lebda wieħed, imma jekk aħna nsemmu wieħed biss, irridu naraw jekk dan xlaħjar aħjar mod kif nimxu l-qoddim. Ovvjament jina pozittiv ħafna wkoll dwar l-intejbu l-efficienza tal-enerġija u r-rwol li jista' jkollu li IB eh, f'dan il-proċess. Iżda rridu nżommu f'moħħna wkoll li dan huwa rapport fuq l-IB u mhuwiex rapport fuq l-efficienza enerġetika jew kellha tibdil fil-klima għalhekk aħna ħanevalwaw jekk l-enerġija u t taqsima tal-klima ix konformi mal-missjoni ta' l-IB u mal-ambitu ta' dan ir-rapport. Fuq l-inizjattiva tal-Project Bonds, ovvjament jena naħseb li dan ir-rapport jatina l-opportunità sabiex naħsbu ftit fuq il-mutualizzazzjoni e tal-bonds u jekk ix ħatwassal l-investiment privat, waħna naraw li dan il-mutualizzazzjoni tal-dejn ma jħux post E, tar-riformi tal-ekonomija jew strutturali waslu għal aktar kompetittività u għal politika fiskali soda. It-tielet net fuq it-trasparenza, ovvjament jiena naqbel ma sejħa ta' rapporters għal aktar trasparenza li hija dejjem ġustifikata tkun li ma tkun l-istituzzjoni li nkunu qegħdin insemmu. Iżda minna l-oħra jiena naħseb li rridu narfu ukoll l-isforzi li jisiru minnaħat tal-bank sabiex ikonna aktar trasparenza f'dan l-aħħar snin u ħafna minn dawn il-kwistjonijiet eh, għat e, għandhom tħassib dwarhom fil-rapport u dawn huma kwistjonijiet li qed jgħaddu minn evalwazzjoni fir-reviżjoni ta' trasparenza kurrenti, meta nitkellmu dwar e, l-aspetti kulturali tal-EIB u jiena naħseb li mhix ġusta għalhekk aħna nitolbu li jkun hemm aktar trasparenza iva Iżda naħsbu li hawnhekk mhux qed jiġi kopert li dak li nxiequ uħna. U dwar il- eh, il-pajizi bħal l-Ukrajina, l-Ġorġa, dawn għandhom importanza strateġika għall-Unjoni Ewropea. U grazzi, Sur President, għalli qed tifhem il-puntana. Grazzi. Thank you. I asked. Grazzi ħafna, mela jina li lil shadows biex jitkellmu naqriktar fil-qasir jekk Mela fisem l-essendi, il-shadow rapporter Richard Corbers. Grazzi President, fil-fat il-shadow rapporter huwa Sinjur il sur Bajer imma sfortunatament minħabba l-problemi tal-vjaġġar illum it-tardja. Fortunatament huwa kien laħa tani noti tiegħu Allura ħnitkellem bil-Franċis jiena. Għax il-noti tiegħi huma bil-Franċiż. L-ewwel nixtieq nifraħ lir-rapporter il-Sur eh, Bayer u il-grupp tagħna nħossu li għamel biċċa xogħol tajjeb ħafna u appunta tluq tajjeb ħafna dan ir-rapport tajjeb permettilna biex naħsbu aktar fil-font fuq li għajbi u huwa essenzjali illi nimplementaw aħjar il-kapacitajiet tiegħu fil-pjanta investiment li jissa qiegħed uh, miexi mal-pjanta Juncker, il-project bonds jistaw jinataw ruol aktar, aktar dinamiku fl-investimenti fl-Unjoni Ewropea. Huwa importanti għalhekk illi wieħed analizza malajr il-proġetti li ġew implementati u huwa essenzjali illi nużaw il-fondi kollha illi għandna disponibbli biex ehm, nappoġġjaw tassow l-ekonomija reali. Palissa l-użu, rata ta' użu hija ehm, żewġ terzi mill-fondi disponibbli u għalhekk aħna irrid ikollna il ehm, l-impetus kollu biex intejbu it-kabbi rridu nsaħħu l-wol tal-IB kem jista' jkun rrid ikonna proċedura ta' konsultazzjoni ma' dawk kollha interessati għal dawn għall-finanzjar ta' dawn il-proġetti u dan jgħin biex li IB itejjeb l-evalwazzjoni tal-proġetti tiegħu stess. U ikunu jistaw anka iħarsu lejn il-fondi u l-aspetti finanzjari. Dan huwa proċess li jibda minn taħtu jitla l-fuq kif rajna anka fil-fondi strutturali fir-rigward ta' ċertu pajjiżi. Fir-rigward tal- L-anijiet tal-proġetti li għandhom jiġu appoġġati għanna nappoġġaw inizjattivi li l-an tagħhom tkun illi innaqsu mill-passa um, li qed inħallu eh, fil-rigward tal-użu tal-enerġija u tal-emissjonijiet tad-diossidu tal-karbonju. Fil-rigward ta' trasparenza u governanza tajba, huwa importanti li li għaj bi ma jikoperax ma' intermedjarji finanzjarji illi eh, ikunu f'ġurisdizzjonijiet li ma jikkoperaw xo għanna ħafna eżempji, Lussemburgu per eżempju, u għawihet minn daw, il-Mauritius u postijiet oħra. L-entitajiet u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea u anka li għajbien nifsu għandhom jagħtu għandu jkollhom rwol ta' eżempju biex jiġildu eh, ċertu imġiba e, finanzjarja li mhijiex eh, adattata, miex għaqlija. Imbatem hemm l-involviment privat fir-riskju. Rridu nibdlu is-sistema li għandna palissa biex nappoġġaw aħjar lill smis u l-IB għandu jevalwa r-riski tiegħu stess, għandu juża metodoloġija trasparenti u mandux juża aġenziji privati. Fl-aħħar net, fir-rigward ta' lajnuna esterna, esterna mill-Unjoni Ewropea ġifiri, il-bank għandu jati prioritajiet il proġetti li huma konformi mal-anijiet tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Thank you, Richard. Next speaker. Grazzi, Richard. Fisem,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 Jina u koll ħanamel kif għalina il-president u nitkellem fil-qosor nixtiqnejt li il-rapporter kien miftuħ ħafna mill-bidunet ta' din id-diskussjoni kien qed jipprova jinvolvi tas-sow eh, ruħu eh, Mm, b'mod miftuħ ma' xedaw rapporters u nixtieq ingrazzja għalhekk. Ir-rapport tar-rapporter huwa miexi fid-direzzjoni it-tajba u jiena nista' naqbel ma' referenza illi hemm għal pjan ta' investiment ta' Juncker. Imma il-problema hi li ma nafux minn fejn se pi 300 biljuna. Aħna approvajnija din il-ħaġa imma forsi dan mhuwiex il-post fej wieħed eh, jiddiskuti dan il-punt issa dwar il-rapport innifsu. l evalwazzjoni tal-proġetti dawn għandhom jiġu evalwati b'mod komprensiv anka permezz ta' konsultazzjonijiet pubbliċi. Jekk ħajkun hemm impatt speċjalment fuq il-komunitajiet lokali eh, u għalhekk wieħed rid jevalwa u kol anka il-beneficju ekonomiku li jissa jisarra fit kabir ekonomiku anka ħol inta possijiet ta' xol f'reġuni illi ikunem ħafna qatt. F'dawk il-partijiet fit-test fej jitkellem dwar l-efficienza fl-enerġija u proġetti marbuta ma' dan lan, jiena nishtiq nara u koll il-benefiċi ekonomiċi imnizlin u l-emendi jemek u ma faċli li wieħed jagħmilhom issa l-SMIs. Hemm referenzi għal smis u koll imma il-rapport tal-EIB sa fejna fjena hemm rapport hemm sezzjoni sħiħa. Fl-2013 30% tal-self li nata nata lill-SMEs biex jinħol u anka postijiet ta' xogħol għalhekk l-appoġġ għal dawn l-SMEs huwa importanti ħafna għal ħolqien ta' xogħol f'komunitajiet lokali u għalhekk illi dan ir-rapport ir-rapport għandu jitkellem ukoll aktar dan l-aspett. Issa, Fl-2013 rajna għall-ewwel darba il-self li jissejjaħ mikrofinanzjarju fl-Ewropa u anka dan għandu jiġi enfasizzat biex nikkonkludi jina nappoġġa l-rapporter u għana ninkoraġġixxu lil bank ta' Investiment Ewropew li jiffinanzja proġetti li jiffukaw fuq l-efficienza fl-enerġija. Imma m'għandniex niddeterminaw minn qabel li ma' proġetti mm, għandhom jinalqu, m'għandhomx iseħħu evalwazzjoni tal-proġett għalhekk issir wara kollox, jiena għalek ma nistax eh, napoġġa il-paragrafu 20 fit-test kif huwa bħalissa. Grazzi ħafna għal grupp tal-Alde il-Sur Petra Jedzek. Grazzi, President. Nishti nirringrazzja l-ewwel net lir-rapporter għall-rapport tiegħu u għarrida tiegħu illi jilħaq bil wiesa b'approċċ trasparenti u kostruttiv. Qed nara elementi b'saħħithom fir-rapport. Imma nixtieq insemmi dak li intqal mill-kallimi ta' qabel li għandu jkunem referenza aħjar għall sms fil-rapport. Dan jista' jkun utli. l sms jiena nqishom para e, e, importanti ħafna għall-prosperità fl-Unjoni Ewropea anka kikun ixħed dawl fuq uh, l-investiment uh, l-investiment uh, wara l-2014, speċjalment fi rigward tal-efficienza tal-enerġija. Naħseb jiena ikun ta' beneficju uh, li namlu dan u anka eh, nixtu daw fuq il-fat li rridu nimxu lejn ekonomija li hija bbażata fuq l-efficienza fl-enerġija. U importanti u koll li niftakru li eh, l-Europa edha fuq dimnet eh, fil-politika tal-bidla fil-klima. fil politika tal bidla fil klima u fil-ġlida kontra l-bidla fil-klima u fil-waqt illi uh, dan għanna nil-qawħ ma nix ninsow l-oqsma fejn għadna l-ura fihom, per eżempju, investimenti fessemis u uh, affarijiet oħra bħal dawna. Fi rigward ta' referenza tal-pjanta Juncker jiena naqbel illi uh, għanna nifuka f'dan ir-rapport fuq il-Bank ta' Investiment uh, Ewropa u mhux fuq il-pjan innifsu. Il-rapport ħajkun qed jitratta il-pjan innifsu. Naħseb illi l-puntat lu uh, kien wieħed tajjeb u jiena ħerqan ħafna illi niddiskuti aktar il-rapport meta l-emendi jiġu uh, meqjusa wkoll. Grazzi ħafna ngħaddi issa għal um, Gwe l-Onorevoli Papa Dimus, anzi le Marisa Mattias. Grazzi ħafna, President. Jiena fil-fat edha fl-istess pozizjoni pal grupp eh, tal-soċjalisti s-sur Dimulis ma leħħax jiġi għaw minħabba l-problemi tal vjagġar U Eh, huwa tajjeb li eh, naraw li dawn l-strikes veru qed ħallu impatt dak kien komment personali tgħid il-kellima. Jina għandi xi kummenti però bil-miktub eh, minna t sur Dimitri li jiena ħanaqrom. Xi wħud mill-punti fil-fatt ġa il-sur urtasun li semmijom fil-istqarija tiegħu oriġinali jiena ħanaqra id-dokument u ħanaqra bl-Ingliż Dimitris ixti irrigrazzja li rapporter għal-ħidma tijaw, joħos li l-abbozz ta' rapport huwa sforz tajjeb u anka bażi inizjali li qed isemmi tajjeb il-problemi eh, li għandhom x'jaqsmu mal-funzjoni tal-Bank ta' Investiment Ewropew u ikopri sa eh, fil-wisa anzi il-kustjonijiet ewlenin. Aħna eh, tħassib tagħna fir-rigward tal għajbi huma il-kustjoni tal-kontabilità u trasparenza. Dimitri sixti um, semmi xieħut mill-problemi, il-problema relatata mal-kontabilità u trasparenza tal ib il-kriteri ta' selezzjoni, il-kemmu um, ma' dattati il-proġetti, il U anka kuxanet marbuta ma l-intermedjari finanzjari para l-ewwel pass aħna u li jkun hemm kontroll aħjar tal-intermedjari finanzjari. Anka il-publikar tal-proċeduri kollha li jseħħu fir-rigward ta l investimenti Punt ieħor għandu x'aqsam mal-mentalità eh, tal-bank dan huwa mm, hemm mentalità li mhux qed tilħaq tassew l-ekonomija reali u soċjali. Investimenti eh, tajbin b'ritorn tajjeb ħafna drabi ippredominaw fuq konsiderazzjonijiet ekoloġiċi, soċjali u ambientali għalhekk irid ikun hemm bilanċ eh, fir-rigward tar-rating, it-AAA rating u anka l-investiment l oli ħafna drabi fil kriżi dawn il-tlet prerequisiti jxaklu eh, eh, il-proġetti u mux edin jipromovu tkabir tal-ekonomija u tal-ħol inta xogħol tiret ħassib u għadwar il-kapacità ta' min eh, ta' self, il-kapacità aktar qawwija ta' self. il għajbi. Jisa jkollu rol importanti ħafna f'dan il periodu speċjalment f'pajjiżi fejn hemm problemi fiskali jew qegħdin eh, f'programmi ta' ġustament u jistgħu jgħinu għal irkubru mill-kriżi permezz ta' appoġġ tal-investiment lejn żvilupp sostenibbli eh, it-tneħija tal qat u aktar postijiet tax-xogħol Imbagħad hemm l-evalwazzjoni li jiet malbuta mal-project bond. Hawnhekk diġà eh, kien hemm intkellem dwar dan ma jinħanżhom man-noti. E, tħassib ta' għandhom xaqsmu mal-fatt illi jekk huwiex eh, huwa strument tajjeb da. Iġifieri dawn l-investimenti tal-fondi eh, tal-flus. Aħna kritiċi dwar da, dwar l-użu tal-PPIs. Fl-istadju tal-evalwazzjoni tal-inizjattiva, l-autoritajt nazjonali u pubbliċi rridu jkunu involuti u rridu inqisu u kol illi l-proġetti ta' infrastruttura ħafna drabi jisiru eh, permezz ta' flus pubbliċi permezz tal-PPI u kontra l-interessi tal-ċittadini. Fil-project ehm, bonds għalek li tikunem il-monitoraċ u l-dizin ta' dawn il-proġetti biex ma jkunx hemm proġetti folots. kien hemm xi noti u eżempji li nataw minn Dimitris imma jina missa nuqot semijom fit-tul il-proġett Caster fi Spanja per eżempju u kienem anka xi każijiet oħra li ridu eh, jitqisu f'dan l-analisi. Mbagħad il-ħames tasib huwa il kondizjonalità makroekonomika fuq dawn l-inizjattivi ta' investiment dawn m'għandhomx ikunu marbuta l programmi ta' ġustament fiskali jew governanza ekonomika jew il-memoranda. il konformità eh, mandiċ titħol mal-pjan tal-investiment. Aħna nixtiequ li kunem tisħiħ fil-rapport per mis emendi tagħna u aħna nirringraw ir-rapporter tax-xogħol li huwa għamel. Grazzi ħafna. Thank you. Eh, grazzi ħafna eh, għal-FTD Marko Zanni il-kollega tiegħi wkoll ma setax jiġi hawnhekk ma ħallilix test imma minħabba li jiena inkarigat mill-istess suġġett uh, fil-kumitat tal-budget uh, għalhekk uh, xtaqt nagħmel xi ftit punti fuq il-project bonds pereżempju. Aħna mħasbin ħafna rajna mill-pjan tal-2012 kif dawn il-project bonds fallow u il-kontribwenti kellhom iħallsu huma kien hemm il-kaster u kien hemm anke kussjonijiet oħra fi kien hemm anke l-korruzzjoni, infiltrazzjoni fit-tenders min naħa tal-kriminalità organizzata u f'xi wħud mill-pajjiżi fejn hemm dawn eh, eh, il-proġetti kien hemm dawn l-organizzazzjonijiet li qegħdin jieħdu f'idejhom dawn il-flus pubbliċi kif qalet il-kollega tal-Alde irridu natu limitazzjonijiet biex uh, naraw minn huma il-beneficjarji ta' dawn il-proġetti inkella eh, forsi wieħed ikun aħjar li jagħti l-flus il-SMI eh, sa fil 30% huwa ftit u fil-SMEs qegħdin jagħtu iktar kontribut lill-ekonomija minn xi proġett kbir illi E, e, tkun jisom e, jistanġnaw jew inkella jkun hemm infiltrazzjoni ta' dawn l organizzazzjoniet kriminali. Anka fil-proġett ta' Juncker fejn kien hemm anka mm, allokati 37 biljun allokati da mhux bil-forsi waslu għal affarijiet kbar. Dak, dak kien it-ħassib tagħna. Grazzi ħafna naddu issa għal Catch Eye, il-kollega Anemans. Grazzi ħafna President. Jiena niproponi illi inħarsu lej il-loġika ta' dak li qed jiġi applikat uh, x'inija sali pittoro, x'inija sali pittoro għaw. il uh, kreditu anka mill-istituzzjonijiet privati eh, eh, l-ekonomija tal-żona euro u fl-Unjoni Ewropea kif sejra, kif eh, se naċċettaw li dan il-xejra ta' investiment tibqa' għaddejja kif ini għanna naraw li għadin nibilanċaw tajjeb il-kodba. U l-anijiet tal-IB mux għadin spiegati bizzejiet fl-opinjoni tagħna Eh, irridu naraw kif il-flus ħajaddu għall-SMEs li għajbi għandu jkun strument addizzjonali huwa strument li qed jitħalas mill-kontribwent ta' taxxa u um, huwa strument illi ma jistax waħdu fih innifsu jagħmel tajjeb jew jagħmel tajjeb għal nuqqas ta' fiduċja li teżisti fl-Unjoni Ewropea u għalhekk li hemm Eh, dan il-waqfin strutturali fit kabir għanna din il-paradossa, l-kontradizzjoni bejn il-standards ta' Bazil u anka il-protezzjonijiet um, għandu jkollhom il-banek eh, illi mhumiex qegħdin jgħidu biex jgħinu biex jixprunaw l-ekonomija. Eh, fil rigward tal-project bonds qed nifukaw fuq uh, eh, eh, fu proġetti fuq medda ta' żmien twil qed nirrikomandawhom lil bank u hemm nuqas ta' interess mill-investituri privati illi forsi uh, raġuni ta' dan hija illi uh, maħniex, maħniex edin iprovdu um, um, pjanijiet tal-investimenti um, sostenibli fuq medda ta' żmien twil, un bat għanna u koll il-kontradizzjoni li jekk ma nejdux, e, jekk jek il-bank li għajbi mux qed um, jappoġġa proġetti sostenibli u konsumaturi u utenti. Allura x'qegħdin namlu meta nqisu x'inhija r-rwol tal bi għal ġejjini u għalhekk hemm problemi marbuta mal-problemi strutturali aktar milli li għajbi li ma jibqax jagħti flus għall-investimenti u għalhekk eh, hemm nuqqas ta' kreditu. Nina ġilżi mis-sissa. Grazzi ħafna President. Xtaqt ngħid illi Kien hemm ħafna punti interessanti f'dan ir-rapport fi rigward tal-wol tal-IB, speċjalment dawk li jitrattaw li finanzjar mik eh, eh, mikro jew l-inklużjoni soċjali u ekonomika, eh, anka l-investiment fiż żazax u l-investiment fl-SMI sal kiena Eh, naħseb li veru hemm xogħol tajjeb li qed isir. Ir-rapporteru oħrajn għamlu referenza għal pakket ta' Juncker u rwoli rwol ħajkollu li IB u jiena hemmhekk xtaqt nagħmel kummenti fil-fatt naħseb li huwa importanti ħafna illi it-task force tażel il-proġetti adattati u mhux taċċetta biss proġetti faċli għax huwa importanti ħafna illi ma nibqawx nifokaw biss fuq proġetti illi uh, għandhom uh, rata ta' tripla A imma nassikuraw li dal pakket ta' investiment ikun ta' suċċess, ċifri trasparenza hija meħtieġa biex inkunu uh, nistaw veru nakwistaw valur miżjud Ewropew u nispera li jkollna opportunitajiet oħra biex niddiskutu uh, dan aħjar. Anzi, din hija kruċjali, ġifri naraw kif qed inbidel ir-rwol tal-IIB u kemm ħajkun aktar ċentrali fil-ġejjieni. Grazzi ħafna, Katharine Styler. Grazzi ħafna, Sur President, u grazzi u koll il-rapporter tal-kontribuzzjonijiet. Naseb li kena diskussjoni vera tajba, naseb li dan vera jisħaq fuq l-importanza tal-Bank tal-Investiment Ewropew. U importanti li li IB forsi tina lista ta' proġetti li ħajkunu finanzjati anka fil-kostituenzi tagħna. U importanti ħafna li naraw l-eżempji prattiċi u koll U allura nixtieq inħeġġeġ l-apporter sabiex itina dawn l eżempju minħabba li kulħadd naħseb li jista' jkun jaf u għandu jkun jaf fuq proġetti li kienu finanzjati forsi ma kellhomx u anke dwar kwistjoni tal-SMI, se aħna qegħdin naraw fir-rapport li l-SMI se din jaraw jieħdu fondi ta' 50% u li hemm xi biljuni allokati għall-SMI. So kun tajjeb li aħna jkunna dawn iċ-ċifri ħalli mbagħad inkun nistgħu marru lura fil kostitwenzi tagħna ħalli nuru eżattament b'eżempji konkreti kif il-Bank tal-Bank tal-Investiment Ewropew qiegħed jinvesti fir-reġuni tagħna. Jiena nixtieq li noħroġ bi kritika minħabba li hemm mara waħda biss fil-bord ta' ġestjoni u naħseb li minkejja l-fatt li aħna dejjem inħaġġu iktar rappreżentanza tan-nisa fil-bord ta' ġestjoni naħseb illi fil-fatt dan huwa punt li rridu insemmu terz mis-self ħajkunu fċertu proġetti ambientalista jina xtaqt nerġa' nissaq fuq il-fatt li għandu jkun hemm iktar rappreżentanza tan-nisa fuq il-Bord ta' Ġestjoni. Grazzi ħafna Sassur Luka. Grazzi ħafna Luka, Iva, Sur President jien naħseb li fil-fatt aħna rridu nkunu iktar speċifiċi fuq it-qassim reġjonali tal-investiment, it-tnaqqis ta' l-investiment, aħna nafu li dan huwa imqassam mod li mhux ġust bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, speċjalment bejn l-Istati Membri taż-żona Ewro, ġifieri aħna rridu naraw hawnhekk min-naħa tal-Bank tal-Investiment Ewropew jekk huma u mhix qed jinvestu biss fejn jidher illi jista' jkun hemm ritorn mill-investiment b'mod qawwi u anka investiment fis-settur pubbliku, l-investiment fl-infrastruttura, kif ukoll l-investiment privat. Anka dwar dan il-punti aħna rridu naraw li konna viżjoni iktar differenzjata dwar in-nuqqas ta' l-investiment fejn m'hemmx investiment u fejn verament hemm bżonn fil- uh, per eżempju fil-kontest tal-investiment fis-settur pubbliku u anka fil-qasam privat ħalli naraw kif il-BIB jista iħeġġeġ daqsxejn iktar l-investiment fejn ikun hemm bżonn. Grazzi. Tajjeb, grazzi. Issa nisiden il-reprezentant tal-Bank tal-Investiment Ewropew Sur Napinso biex jitkellem fil-sem il-bank. Grazzi ħafna, Sur President, nixtieq nirringrazzja l-ewwel qabel kollox lilek lill-Kummissjoni u l-Sur Urtasum b'mod partikolari għall-isforzi tiegħu għall-ħidma tiegħu sabiex huwa uh, ħareġ b'dan ir-rapport. Naħseb li huwa importanti ħafna anke għall-Parlament Ewropew illi inkunu qed nipparteċipaw bis-sejf dak li qed jagħmel il-Bank tal-Investiment Ewropew, però jiena nixtieq ngħidulkom ukoll li d-dinja xi ħaġa qed tistimulana ħafna wkoll. Għalina għan-nies tal-bank hija xi ħaġa li tista' tenna ħafna li fil-fatt aħna ikunu taħt l-analiżi tal-Parlament u da taħt l-iskrutinju tagħkom bħala professjonisti fih dan il-Parlament u jiena fil-passat rajna, grazzi għal kummenti tagħkom illi eh, fil-fat intom kontu ħriġtu bċertu parir waħna ħadnihom lura ħalli maħna magħna lura ħalli nitkellmu mal-bord ta' ġestjoni naraw kif issa nsewru ċertu kwistjonijiet. Mela, nitkelmu fuq ċertu punti li semmew b'mod ġenerali minn membri ta' dan il-Parlament. L-ewwel net, meta qegħdin nitkellmu fuq il fat li dan id-dibattitu huwa faqtu ħafna maħabba li aħna qegħdin fi proċess ta' inċentiv ġdid tal-investiment fl-Unjoni Ewropea li kien introdott il-ġimgħa li għaddiet quddiem il-Parlament mill-President tal-Kummissjoni Sur Juncker. U bħala sfond ta' dan kollu naħseb li dan jista' ukoll imur tajjeb u jżid mal-analiżi li għamiltu intom l-ewwel net aħna qegħdin naraw li żieda tal-kapitali li ħadna mill-budget sentejn ilu permettewna li aħna jnamlu investiment ieħor fil-proġetti ta' investiment xi 180 biljun f'perjodu ta' tliet snin issa wasalna fit-tieni sena ta' dawn it-tliet snin u dan jidher li fil-fatt eh, ħajaslulna dawn il-flus. Dan ifisser li dan din iżida fil- eh, kapital ta' 16 miljun ħajwassal għal 320 biljun fi proġetti addizzjonali. Issa, il-mistoqsija hija dan huwa biżżejjed jista' jenna Iva, jiena naħseb li diġà jista' jekk er- nisimgħu nerġa' dak li qalet ir-rappreżentanta ta' l-Irlanda jekk aħna nħarsu lejn il-kostituenzi tagħna u dawk li jirrappreżentaw ir-reġuni aħna nafu li dan investiment qed jagħmel differenza iżda jekk hux biżżejjed mistoqsija qed isir investiment biżżejjed aħna rajna illi kien hemm xi ftit ta' nuqqasijiet l qed hemm nuqqas ta' investiment fl-infrastruttura f'ċertu pajjiżi b'mod partikolari f'pajjiżi oħrajn tinħass inqas hemm problema oħra mhux xi ħaġa li ħarġet minħabba l-kriżi eh, finanzjarja u ekonomika, iżda xi ħaġa illi jilla tinħassal dawn l-aħħar 20 sena. Eh, differenza dak għandu x'jaqsam l-investiment fl-innovazzjoni, aħna qegħdin lura dak li għandu x'jaqsam eh, l-innovazzjoni, investiment fil-innovazzjoni, meta nqablu ruħna ma' pajjiżi madwar id-dinja, ġifiri investiment fil-kompetittività. U oħra hija li aħna qegħdin naraw li hemm nuqqas ta' aptit illi wieħed jinvesti fis-settur privat. Jekk iżidu dawn il-nuqqasijiet kollha aħna qegħdin naraw li hemm domanda serja għal possibiltajiet li aħna jkollna mezz ta' kif nistgħu nitrasferixxu l-likwidità li edha bħalissa fissu għalli naraw li verament kun investimenti ta' vera u dan huwa metodu li aħna qegħdin naħdmu fuq mal kummissjoni ħalli naraw li l-kapital privatu kun jista' jieħu iktar riskju ħalli dan it-trasferiment li aħna nixtiequ li jsir issir. Aħna bħalissa fuq dan qegħdin naħdmu u żgur li l-Kummissjoni ħaterġa' titkellem magħkom dwar dan jkun iktar proposti konkreti. U apparti minn hekk forsi eh, Nista nfakarkom jina saqsejtkom jekk inxem ċertu punti partikolari illi aħna smajna dwar l-analizi li kellna sissa u li saret minn naħa tal-kumitat jina nixtieq ngħidilkom xi ħaġa dwar dak illi intomettu l-SMIs intom semmentu l smes u l bżonn illi natu l-attenzjoni xaqilom u ma responsabli għal xi 80-85% tax xogħol illi e, għanna fis soċjetajiet tagħna u dawn huma sinsla tal-irkupru ekonomiku tal-ekonomija tagħna. Aħna l-attivitajiet tagħna żidnihom 50% minn 14 biljun aħna zidna għal 21-22 biljun is-sena li għaddiet jekk intom tħarsu li il-fond ta' l ekwiti Issa, jekk dan huwiex biżejjed dan l-investiment addizzjonali iva, aħna nafu li forsi kunem bżon ta' iktar, id-domanda hija 20% 20 darbit iktar minn dak li aħna nistgħu nagħtu. Iżda aħna din nipruvaw nkunu iktar effettivi u dan qed narrawh illi Eh, jista' jkun possibbli fl-implementazzjoni tal-pjan ta' Juncker dak jekk dan ħajkun possibbli żgur li ħanamluh. Ġifieri nżidu l-investiment tagħna fl-SMI e. issa xi ħaġa oħra fil-qasam tal-enerġija u l-effiċenza fil-produzzjoni u l-użu tal-enerġija. Kif intqal aħna għandna xi 27% tal-investiment tagħna li qed ikun investit f'attivitajiet li jistgħu jħarsuna mill-effetti negattivi tal-bidla tal-klima jekk inħarsu lil l-Ewropa qegħdin naraw li hemm terz tal-investiment li qed ikun propju investit fi proġetti bħal dawn aħna verament għandna l-qalbna l-anijiet tal-Kummissjoni Ewropea fil fil-qasam tal-tnaqis tal-gassijiet beffet serna u li dawn rridu jitnaqsu b'mod sinifikanti fis-snin li u apparti minn hekk aħna wkoll daħalna standard ġdid ta' performance għalli vekk aħna narraw illi nkunu nistgħu nanalizzaw li ma tip ta' talbiet tal-investiment illi huwa marbutin ma' ħafna emissjonijiet. Aħna nafu illi l-bidla tal-klima hija priorità wkoll għalina l arban tal-Investiment Ewropew kif inija għal um, l-Unjoni Ewropea. Kif forsi tafu forsi ndunajtu aħna riġna starija fuq l-azzjoni fuq il-klima li għandha tittieħed xi sena ilu aħna lesti li issa nerġgħu navalwaw l-approċċ għall-azzjoni li kellha tittieħed fil-qasam tal-klima s-sena li għaddiet. U l-Kummissjoni żgur li ħad tkun involuta ħafna f'dan kollu E kif aħna għamilna fil-konsultazzjoni pubblika li ħad tibda minn ħames ġija ġimgħa oħra is-sena d-dieħla issa dwar l-effiċenza tal-enerġija aħna lesti illi nkomplu insaħħu dan il an u nil-uħ u aħna qegħdin naraw li għandna iktar talbiet ukoll sabiex ikun hemm iktar proġetti fil-kuntest tal pjanta ta' hemm ħafna u ħafna proġetti illi aħna potenzjalment nistgħu ninvestu fihom u aħna rridu nanalizzahom daqsxejn iktar mill-qrib meta qed nitkellmu sa fuq l-eżekuzzjoni implementazzjoni tal-investimenti tagħna. Ħaġa oħra illi semmiet minn ħafna minnkom Kella x'taqsam mal-aptit illi aħna nirriskjaw meta ninvestu. Emmin qiegħed jgħid li hemm bżonn illi aħna neħdu iktar riskju, emmin qegħdin jiċħat illi hemm bżonn illi nieħdu riskju. Issa, għan ispiegalkom, aħna għanna l-status ta' A tripla Iżda din mhix xi ħaġa illi qiegħda hemmhekk għaddera biss, aħna nimxu fuq dan ir-raġunament minħabba il-fatt li aħna jekk konna dan l-status ta' AAA jkun nistgħu nisselfu b'mod illi huwa ta' vantaġġ u jkun irħis ħafna. U dan jista' mbagħad ikun trasferitu jinħass minn dak illi huma l-konsumaturi tagħna u l-konsumaturi aħħarin jistgħu jitilfu il- vantaġġ li nistgħu nipprovdulhom jekk aħna nkomplu nieħdu r-riskju u ħaġa oħra. Jekk inħarsu lejn ir-relazzjonijiet ta' bejn eh, investituri aħna kif tafu rridu issa naraw li niġbru minn 70 sa 80 biljun euro. U mill-investituri, ġiftit mill-investituri, hemm bżonn illi kollhom perċentwal ta' Eh, investimenti fi proġetti u kumpaniji li għandhom A tripla sabiex jagħmlu investiment. U kif tafu kważi n-nofs tal-investituri fil-bonds tagħna huma investituri minn barra mill-Ewropa. Huma forsi jinvestu minħabba illi hobbu lill-Ewropa iżda forsi anke minħabba li jixtiequ li jkollhom investimenti sikuri. Forsi l-aħħar punt li nista' nsemmilkom kien hemm bosta kommenti wkoll dwar dan il-punt għalhekk kan semmih dwar il-project bonds vera napprezza l-kummenti tagħkom mela sabiex nivitaw li ma niftemux ħażin. Aħna nishtiq ngħidulkom li aħna ninsabu fi proġett pilota, fażi ta' proġett pilota palissa. Kien hemm ħames proġetti biss illi firmajna eh, dan l-aħħar kien hemm ftit minnhom illi aħna rajna li huma eligibbli għal finanzjament u din il-fażi ta' proġett pilota tinvolvi s-setturi tal-enerġija, tal-komunikazzjoni u s setturi oħrajn. Iżda kif tafu u din ma naħsibx li ħanu sorprendikom bihom, f'din il-fażi hemm rapporti regolari ta' kull sitt xhur li qegħdin jaslu mhux biss qudiem il-Kunsill Ewropew Sanka anke qudiem il-Parlament u aħna fl-imkien mal-Kummissjoni Ewropea qegħdin naraw noħorġu b'dawn ir-rapporti ħalli ninfurmakom dwar is situazzjoni li sabu fiha u fejn nixtiequ morru. Mela, nishtin nżidu koll li dawn l-inizjattivi tal-Project Bonds huma soġġetti għall-istess standards ta' kontroll u għall-istess standards ta' due diligence li jistaw jidru kol fi proġetti oħrajn tal-banek u dan u kol japplika l-kwistjoni kollha kemmi tal-compliance. Jiġifieri, din mhijiex xi ħaġa illi aħna qegħdin naraw illi qed tkun infasla b'mod differenti hija parti mill-proċedura li aħna issa nistgħu nżommu responsabbli għalija kif tafu kien hemm audit li saret fuq l-implementazzjoni tal-proġett pilota dan l-auditjar eh, kien ijat eh, jasal konklużjoni l-implementazzjoni kienet ta' sodisfaċenti kien hemm ukoll referenza għal ċertu punti li għandhom ikunu ikonsidrati fil-kuntest tal-istrumenti finanzjarji u din l-audit intom tistgħu issibuha wkoll fuq is-sit tal-internet tagħna kien hemm referenzi għal punt ieħor li jina diskutejtu ftit eh, ilu ma xi wħud minnkom il-proġett ta' Castro Castor u mhix noqgħod nidħol fid-dettall dwar dan, però nixtieq illi ninformawkom illi aħna qegħdin nimxu skont preċeżuri preċiżi ħafna meta nitkellmu fuq proġetti partikolari. Apparti minn eksa biex nikkonkludi sur President kienem ċertu kummenti wkoll dwar ir-rispett ta' regoli, kwistjoni ta' trasparenza. L-ewwel net aħna nafu li għandna mekkaniżmu estensiv ta' compliance, mekkaniżmu fejn aħna b'mod regolari qegħdin nkunu involuti f'ħafna Eh, sessjonijiet ta' awareness flimkien ma' ħafna soċċezzjoni tanka barra mill-bank ħalli niġbru ktar informazzjoni, natu ktar informazzjoni dan. Ta' eh, l-okkazjoni aħna jkollna iktar informazzjoni dwar responsabilta pubblika. Aħna ninsabu bħalissa eh, fi proċess illi jista' jenna nagħmlu revizjoni tal mekkanizmu skont l-esperjenzi li aħna ġbarna sissa ħajkonna smieħ pubbliku wkoll anka fiex matul ix xar ta' frar. U kif tafu aħna qegħdin naħdmu mill-qrib flimkien mal-Ombudsman Ewropew. Dan huwa importanti ħafna maħabba li qed jenna nkunu iktar attenti u nagħmlu skrutinju fejn hemm bżonn u dwar trasparenza nixtieqkom tkunu konxi tal-fatt li aħna kellna konsultazzjoni għal revizjoni tal-politika ta' trasparenza tal-Bank tal-Investiment Ewropew dan Il-pjana revizjoni kien imnieċ s-ċurilu aħna kena lan li konna politika iktar trasparenti u l-inżommu għaw kors skont il-leġizlazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Palissa aħna marbutin mal-inizjattiva tal-Unjoni l-għajnuna tista' tingħata aħna fost l-ewwel istituzzjonijiet li marbutin ma' dan il puntu u lesti wkoll li konnektar trasparenza fil-kuntest tal-flussi ta' investiment issa dwar il-punti iktar ġenerali naħseb li nistanħalli fidejkom jekk għandkom mbagħad ċertu mistoqsijiet iktar speċifiċi jekk jġobkom saqsuni dawn l-istoqsijiet. Grazzi, Iva, nishtiq li sa il-bqija tal- ehm, kummenti jkunu fil-qosor minħabba illi rridu nibdew il-punt li jmiss fil-ħamsa. Mela jena ħaneħu sempliciment l-opportunità biex nirringrazzja l kulħadd tal-kummenti ta'kom. Consensus that I think we can Naħseb li hemm kunsens ġenerali li għatfadlilna fuq xiex naħdmu għandu jibżon li kunem involviment akbar ta' l-IB mal-istrumenti tiegħu u strumenti oħra sabiex innaqsu l-distak ta' investiment fl-Unjoni Ewropea naħseb li għaw kunsens ukoll li ir-rapport mandux jindirizza il-pakket Juncker kollu kemmu, imma nifukaw fuq ir-rwol tal-IB din ħaġa importanti. Il-kwistjoni tal-SMEs ħafna minnkom enfasizzaw u anka kollegi oħra qalu li għanna nefasizzaw aktar fuqu, naqbel jena nistenna bil-ħerqa nisma il-kummenti ta'kom fuq dan, il-kwissjoni ta' tax havens li għajmet mill-kollega tal-SND, naqbel diġa xi ħaġa fuq il-rapport ma nistaw forsi naħmu ftit iktar fuqu, u l-opinjoni pubblika taqbel jekk aħna naħdmu aktar fuq din il-kwistjoni, u din il-kwistjoni tal-kontabilità responsabilta dinja xaħġa diġa nsemmija. Ovvjament li ninvolvu l-atturi ċivili fil-proġetti palma semma l-kollega tal-ICR, din ukoll tista' tkun eh, dimensjoni importanti u emenda li nistgħu namlu U fuq il-Project Bonds din ħaġa li semmit minn ħafna minnkom, partikolarment il-kollega tal-EFDD, aħna dak li provajna namlu għawek huwa li aħna nafu li huwa fil-fazi ta' proġett pilota, ma aħna qed nippruvaw li jkollna evalwazzjoni kritika tiegħu u qegħdin nitolbu lill bank biex jagħmilha wkoll. Għaliex aħna nafu li uħut mill-proġetti fil-fatt ċertu punt eh, Eh, li eh, ħajkun hemm bżonn ta' ċertu reviżjoni u fuq il-rapport Kastru huwa rapport l-unika rapport li semma huwa l-ewwel wieħed għalhekk insaf ir-rapport mhuwiex l-unika raġuni iżda ovvjament aħna nistgħu niddiskutu aktar fid-dettall fuq dan iżjed il-qudiem. Oġbitna ħafna l-kwistjoni ta' l-insemmu eh, li hemm mara waħda fil-Kummissjoni ta' Ġestjoni naqbel 100% forsi mhux qed tismani ma jiena naqbel mal-proposta tagħha li hemm bżonn ninsemmu xi ħaġa fuq dan. Kif ukoll biex nagħlaq hawnhekk għaliex innaf li ma tantx għandna ħin għal kollega għanzi rappreżentant tal ib Nishtiq nirringrazzja għal darboħra minn qalbi tal-li jgħat prezent għawek, prezenti għawek, għanna napprezzaw il-kommenti, nishtiq nirringrazzja il-bank għal-ħidma u anka l-ġurnata ta' xogħol għattajt magħkom fil-Lussemburgu kienet verament importanti. L-unika ħaġa nixtieq ngħid li f'kull ħaġa li evalwajna aħna provajna narfu da kollu li diġa għamlet il-bank sissa u mxiet il-qoddim implementat ċertu kwistjonijiet li il-parlament diġa kienu talbu li jisiru. Irrif ħafna drabi semmejna li aħna nilqaw ċertu azzjonijiet dwar responsabilizzazzjoni kwistjonijiet oħra iżda huwa r-rwol tal-Parlament li tagħmel evalwazzjoni kritika jien m'għandix ħin noqgħod ndur il-punti kollha li semmejt ma jiena ċert li ħajkonna l-ħin li ikonna diskussjonijiet aktar iddettaljati fuq dan. Grazzi ħafna. Thank you very much. Uh, I give you the... Grazzi ħafna, mela ħanatikom eh, l-iskadenzi, l-iskadenza għall-emenda hija 15 ta' Deċembru, il-konsiderazzjoni tal-emendi 8 ta' jannar, votazzjoni fl-ikon fis-27 ta' jannar, il-vot tal-plenarja fl-10 ta' marzu. Grazzi ħafna, issa naddu għal punt li mis, nishtiq nilqa lil-kandidat Eh, għal-presidenza tal-board tal-rizoluzzjoni wahdina. Dear colleagues, please take seat. La mela, kollegi ħudu naqra postkom sabiex ikunu nistgħu nibdew ismiħ pubbliku mal-kandidat għal pożizzjoni ta' President tal-Bord ta' Riżoluzzjoni Unika. Aħna nilqaw lil Dr. Elke Koning hija il-president ta' Baffin li hija il-regolatur bankarju fil-Ġermanja. Palma tafu Dr. Koning intazlet mill-Kummissjoni bħala il-kandidat tal-Kummissjoni għal pożizzjoni ta' presidenta tal-SRM. Anzi l-SRB u membri tal-Unjoni Bankarja diġa kienem skambju ta' opinjonijiet informali in kamera ma' Signora Koenig fis-26 ta' Novembru wara li ġiet eh, fost il-ftit mażula minnaħa tal-Kummissjoni u nixtiequ nirrigrazzjawha tal-disponibilità tagħha kemm għal dik l-istadju informali tal-proċess li jippermetta l-membri li evalwaw il-kandidati kollha u issa tal-li qed tidher qudiemna fil-Kumitat f'sessjoni pubblika issa. Mela din it-tieni fażi għandha rwol importanti sabiex nenfasizzaw ir-responsabilizzazzjoni tal-President tal-SRB u dan il-Parlament kif ukoll ovvjament eh, tal-membri għad-deċiżjoni tagħhom dwar jekk għandhomx japprovaw jew le il-kandidat preferut tal-Kummissjoni. Pala forsi ħafna u ma konxi il-Kumitat ħajerġel ta' għada fil-ħodu flaqa straordinarja li ukoll li hija pubblika u mxandra fuq l-internet biex jisimaw l-opinjoni fuq il-ħames kandidati għal pożizzjoni ta' viċi president u membri tal-SRB. Dan huwa stadju importanti ħafna li huwa rilevanti ħafna għat-twaqif tal-Unjoni Bankarja l-ġdida u rilevanti wkoll ħafna għal dan il-Kumitat u għal Parlament li kellu rwol deċiżiv fit-twaqif ta' l-SRM kif ukoll fid-definizzjoni tal-proċedura li tinvolvi bisħieħ il-Parlament Ewropew. Iġviri rappresentanti tal-ċittadini Ewropej fil-ħatra tal-Board u il-President ukoll ta' l-SRB. Ħanaddi l-kelma issa l dr Koenig għall-istqarrija ta' introduzzjoni għandek seba' minuti. Grazzi ħafna, Sur President, membri onorevoli tal-Kumitat Ekon, Sinjuri, huwa unjur kbir u privileġġ għalija li qed nerġa' nitkellem magħkom illum hawnhekk dwar il-SRM, il-Single Resolution Mechanism, u dwar il-biċċa xogħol importanti li ħajkollha tagħmel. L-SRM huwa it-tieni pilastru loġiku u meħtieġ tal-Unjoni Bankarja bħal SSM il-Single Supervisory Mechanism, l-SRM u koll, għabbazi ta' direttiva għall-irkupru u rizoluzzjoni bankarja, se kolla biddel il-situazzjoni, jina verament nishtiq nikontribuixi għal dan. Meta banek importanti għas-sistema jistħlu f'ċertu diffikultajiet, fil-qoddim għanna nkunu nistaw nal-qom b'mod ordnat, dan mandux jagħmel ħsara l soċjetà kollha kemmi u mod importanti mirħala sit-taxxa man għan mandux jeħelu u rridu nużaw il-mezzi kollha dispożizzjoni tagħna. E, u rridu nużaw dan il-mezzi li fortunatament dal-waqt ħajkonna. Il-mezzi tal-għażla kienu e, għandhom ikunu bailin u mhux bailout u l-SRB fisser li ħatkun tista' taċċerta li dawn il-mezzi jintużaw b'mod tajjeb u amministrati b'mod tajjeb u dinja sfida li jena lesta nagħmilha flimkien mal-membri l-oħra tal-bord. Flimkien ma l-SRM aħna nittamaw nħankunu nistaw nsewu ċertu problemi li huma marbuta ma' xurxin, aħna ma rridux li konna situazzjoni ta' Lehman Brothers oħra, aħna rridu ninħelsu kol mill ċertu kazijiet bħal Lehman billi E, inżommu li il-banek jibqaw għaddejjin bil-flus ta' minħalla 16, aħna nappoġġaw għalek prinċipju fondamentali tal-ekonomija ta' suq li ġiet sospiża l wis żmien li banek bħal kull kumpanija oħra huma responsabbli għal dak li jagħmlu. U jina għawek nara l-ikbar vantaċ tal-BRRD u l-SRM. Jina lija mi mwix lan tal-SRM li jorganizzaw funeral għal istituzzjonijiet importanti li qegħdin fallu, lan tal-SRM huwa li tassigura l-istabilità billi mod proattiv tassigura li l-affarijiet jistgħu jiġu solvuti mod kredibbli u dan ikollu effett disciplinarju għal qasina qed nemmen. Irid ikun ċar lil banek u anka lil kredituri li huma ma jistawx iserħu fuq l-istat li salvam u salvam u jekk ifalli il-modell tal-negozju tagħhom. L-ippjanar ta' kreditu jfisser li l-SRB ħata topera e, biex neħħi l-ostakli għal riżoluzzjoni minn moment kwini. Elementi ieħor importanti huwa interazzjoni e, tajba bejn l-SRM, l-Awtoritajiet ta' Riżoluzzjoni Nazzjonali, l-SSM, il-Kummissjoni, u ovvjament il-Parlament. Fil-fatt, l-ippjanar ta' riżoluzzjoni hija xi ħaġa ġi tkun proporzjonata, ġi tikkonsidra id-daqs u anka il-komplessità tal-istituzzjonijiet. Fil-każ li istituzzjoni ma tkunx qed tkun qed tfalli jew tkun kważi qed tfalli, l-SRM irrid jassigura li ikunem kondizjoni indaqs kemm bejn pajjiżi kif ukoll il-banek istituzzjoni individwali. U dan huwa minnu wkoll jekk irridu nużaw flejjes mill-fond ta' riżoluzzjoni iżda l-aħjar ħaġa li ma nħallux li l-affarijiet jaslu għal dak l-istadju. Għalhekk huwa verament importanti li l-banek jassigurar li ikunem biżejjed fondi disponibbli sabiex dawn ikun jistgħu jintużaw f'każ ta' riżoluzzjoni sabiex E, it-telf jistaw jidġarru mill dawk li għandhom l-ekwita u l-bonds u l-bank tista' tiġi ristrutturata b'tal il-mod li tista' tinala b'mod ordnat. Iġviri, miex fuq e, rizoluzzjoni imma ristrutturar. Għalek, il-BRRD tati rekwiziti minimi tal-fondi propi u e, il-liabilities li jistaw jintużaw. Ġifiri, M M E E R a TLAC il-kapacità eh, tal-assorbiment tal-telf totali, il-Bord ta' Stabilità Finanzjarja miexa fid-direzzjoni tajba fid-istess direzzjoni, imma tieħu l-affarijiet pass addizzjonali ħajkonna bżonn regoli li permezz tagħhom kunu nistgħu nassiguraw il-likwidità waqt ir rizoluzzjoni sabiex ma jkunniex għalfej immorru eh, dim l-istat għal dawn ir-raġunijiet u din hija xi ħaġa li l-autoritajiet ta' rizoluzzjoni madwar id-dinja diġa bdew jaħdmu fuqa u anka l-FSB. Għalix, il-banek il-gbar sistemiċi joperaw fuq livell globali. Għalek, hemm ċertu mistoqsijiet importanti nistaw inwiġwhom biss fuq livell globali. Għalek huwa importanti immens li l-SRB għandha taġixxi bħala imsieħeb tan-negozjati qawwi Ewropew u tipparteċipa fil-tfassil ta' reġim ta' rizoluzzjoni kemm Ewropew kif ukoll globali kif ukoll pressi ta' rizoluzzjoni u jiena lesta li mmexxi il qudiem din dan l-iżvilupp flimkien mal-membri tal-bord l-oħra tal-SRB u il-kostituenti kollha l-oħra involuti. U din tikludi wkoll kooperazzjoni tajba bejn l-autoritajiet ospitanti u ta' oriġni biex ikun nistaw niksbu il-fiduċa neċessarju. Jina nemmen bisħiħ li fiħdan il-rizoluzzjoni l-unika munita hija il-fiduċa bejn l-autoritajiet u għawek nista nala u nista eh, nirrispondi mistoqsijiet ta'kom u nixtieq ngħid ħaġa waħda intom membri tal-Parlament bħala rappreżentanti eletti taċ ċittadini kollha ħadkunu qegħdin issegwu mill-viċin il-ħidma tal-SRM u l-SRB il-bord ħa jirrispondi lilkom u għalija mebda dubju ta' xej li hija xi ħaġa indispensabbli għalhekk jiena nixtieq nirringrazzjakom għall-attenzjoni tagħkom. Grazzi ħafna l-Dr. Koenig, kif ukoll grazzi għal dak li qed dwar ir-responsabilizzazzjoni tal-Parlament u anzi tal-Bord qudiem il-Parlament, aħna nserħu fuq dan l-element, issa ħana l-kelma lill-ewwel kellim. Is-Sur Burka l-Barz. Grazzi ħafna, Sur President. Signora Koenig, grazzi tal-li ġejt titkellem dim il-Kumitat tagħna għal darboħra għandi żewġ mistoqsijiet għalik. L-ewwel net, nixtieq l-ewwel net il wasallek messaġġ. Aħna konna prezenti f'kostituenzi fil-Ġermanja fuq differenti ġifiri ir-riżoluzzjoni bankarja sa fejn tasal. Aħna minna ħalla 16 għal darbohra ħajkonna nħallsu il-kont għal riżoluzzjoni bankarja dik hija l-ewwel mistoqsija tiegħi. Tieni mistoqsija hija jekk inti tiġi konfermata e, f'dan ir-rwol, inti ħadkun qed tmexxi entità Inti taqa' taħt il-Kummissjoni jista' nixtieq nisma' minn għandek kif għandek l-intenzjoni li żżomm l-indipendenza tiegħek u kif ikollok taġixxi għal dawk li huma l-azzjonijiet e, mit-tmexxija tal-Kummissjoni biex ixeklulek l-indipendenza tiegħek. Grazzi ħafna għal din il-mistoqsija. Forsi l-aħjar li wieġeb bil-Ġermaniż. Mela l-ewwel net jekk hux min taxxa li ħajka jerġa' jkollu jħallas jew inkella u x'ħajkunu eżentati fil ġejjeni Jiena naħseb li biex inkunu ġussi rridu ngħidu li jissa għanna strutturi ħafna aħjar. Għanna banek li għandhom iżjed kapitali, għanna l-SSM għal banek il-gbar, u issa edin nibnu it-tini pilastru ta' din l-Unjoni Bankarja. Iżda, jina dejjem noqot attenta, dejjem kawta ħafna meta najt għatt aktar, għalli xinna naħseb li minkejja l-aħjar sforzi li qed nagħmlu, minkejja dak li qegħdin nipreparaw għawek u nħejju għawek aħna nittamaw li qed nikun noħolqu l-kundizzjonijiet sabiex dan ma jerġax iseħ. U hemm ħafna ħafna passi li ġew infassla qabel ma jkollu jħallas minn ħallas it-taxxa. Ġbiri minix ħanajt l-qatt ma ħat tiġi ma naħseb li nsabu f'pożizzjoni ħafna ħjar u ħadna passi fid-direzzjoni tajba sabiex din hija xi ħaġa li mhux probabli li ħat sir. Issa dwar l-indipendenza, indipendenza mill-kummissjoni jew indipendenza tal-SRM, Jiena naħseb li nistgħu naraw dan kif ħajaħdem biss la darba nkunu qegħdin eh, naġixxu u l-esperjenza tiegħi uriet li l-aħjar soluzzjoni hija li tkun indipendenti billi tajt mod ċar xed rappreżenta iżda bħala entità turi linja ċara u tittama li tkun tista' tikkonvinċi l-oħrajn b'argumenti tajbin u kultant li inti tajt le hija xi ħaġa li hija parti mix-xogħol li tkun qed tagħmel. Iġviri, pa' situazzjoni federali fil ġermania Jajdu li miex daqsek indipendenti ma jena qatt ma kelli eh, esperienza tant pjaċevoli li nkun indipendenti daqs meta kont il-kap ta' din l-organizzazzjoni, ġviri hemm indipendenza. Grazzi ħafna issa fissem l-SND Jakub Volvarseker. Iva, grazzi ħafna sur President, Signora Koenig jina xtaqt inkun naf biex nieħu spunt minn dak li saqsa eh, Sur Balz dwar il-kapaċità li fond ta' 55 biljun euro jkun biżejjed fi żminijiet ta' stress kbir. Raġuni għal fejt insaqsi huwa għalli xeft ħares li l-letteratura fuq il-kriżijiet bankarja tista' tgħid li Iva, partijiet minna ħak tħossiba il-bail-in capital. Maħna għedin nitkelmu dwar 20% tal-GDP bħala rekwizit fiscal backstop. U dak huwa 20 40 darba aktar mill huwa fil-fond ta' 55 biljun li jinbena fi żmien tmien snin. Għalhekk ħanerġa' saqsik. Kif taħseb li dawn in-numri ħaj eh, ħajaħdmu fil-verità jekk għad xi darba nisperaw li le ikollok kriżi bankarja sistemika serja fil-ġejjieni. Iġviri f'din il-funzjoni li qed tapplikalja dan ir-rwol tiegħek. Jiena naħseb l-ewwel net hemm bżonn li nkunu proattivi fil-pjanar ta' riżoluzzjoni rridu nassikuraw li ma nispiċċawx noħorġu nużaw il-font fl-ewwel każ, fl-ewwel stanza. Kif tista' tagħmel dan billi jkollok banek iżjed sikuri? Jekk l-SSM jagħmel biċċa xogħol tajba, l-SRB jispiċċaw ikunu organizzazzjoni verament waħedhom. Ma ħajja nkunu serji, met jekk tagħmel biċċa xogħol tajba, ġifieri jkollok kooperazzjoni mill-viċin ħafna u taħdem fil-bidu tal-proċess biex tipprova issolvi problemi li ħajkollok fil-ġejjini, issa inti dejjem tista' toħloq ċertu xenarju tajt kemm għandhom bżonn kapitali l-banek. Issa jiena naf li hawn ċertu akademiċi li qed jitolbu 30 fil-mija eh, bħala kapitali għal banek u fil-fatt kena kriżi bankarja fil-aħħar ta' seklu 19 li kellhom il-banek kellhom kapitali ta' 30% bħala medja, imma l-kapital mhux l-unika argument u l-istess jott ukoll għal fond. Iżek nikkunsidraw li dan il-fond ħajjinbena fil-twin snin li ġejjin, dak li naħseb jiena u għal ħajkonna idea dizenjata tajjeb u potenzjalment irridu naħsbu dwar kapacità tas self u trittare jekk verament trix tmur għal fond jew le imma jiena naħseb li ma nix għalfej inmissu il-font għaliex ħankunu qegħdin naħdmu fuq il-pjanar ta' rizoluzzjoni, ġviri din solvi parti mill-problema. Jekk imma l-affarijiet kollha jmorru ħażin, il-fond jista' jkun li ma solvix il-problema, imma jiena naħseb li kieku fl-aħħar kriżi din kienet tkun soluzzjoni tajba ħafna. Thank you. Uh, next speaker for the ECR, Mr. Bernd Luker. Għall-ECR, Sur Bernd Luker. Mela l-ewwel mela, nett nixtieq eh, li nilqak hawnhekk fostna f'dan il-kumitat qed neħu gost li inti tixtieq tnaqqas il-pis fuq il-ċittadini minkejja l-fatt illi naqbel mas-sur Balzik li fil-fatt wad xejn xattiku fuq il-possibilità li inti ħadd tnaqqas dan il-pis issa fuq il-possibilità bail-ins aħna nafu li dawn jistgħu xorta waħda jwaslu għal ċertu pis li ħajjintefa' xorta waħda fuq iċ-ċittadini, ġifieri jiena naħseb li dak li għandu xjaqsam il-kumpanija ta' assigurazzjoni fejn il-ċittadini jkunu ilhom jafdaw lil ċertu kumpanija ta' assigurazzjoni għal pensjonijiet tagħhom iżda huma mbagħad jaqbdu jinvestu f'banek kbar nagħtu każ il-mistoqsija tiegħi di jekk intom ħad taħsbu fuq soluzzjonijiet proattivi ma taħsbux allura wkoll li tidu taħsbu fuq eh, mekkaniżmi bażiċi għal banek ħalli bekk aħna jista' jkollna miżuri nistgħu jittieħdu meta l-banek jintefgħu fi kriżi u aħna eh, taħsbu li għanna nkunu informati fuq li ma tip ta' eh, investituri illi għandhom ċertu sensittivita' u fuq xiex għandhom jibżaw iċ-ċittadini speċjalment dawk iċ-ċittadini illi għafdaw lil daw il-kumpani ta' assigurazzjoni bi flusom ħalli naraw eżattament x'tip ta' piece jista' jkollhom tista' tinformana fuq il-perċentwal ta' Eh, possibiltajiet illi nsalvaw banek fil-kuntest ta' bailins u anka fil-kuntest tal-finanzjament ta' ċertu istituzzjonijiet li huma sensittivi in perspettiva politika. Mela, jiena nishti l ewwel nett nagħtikom raġun, jekk wieħed jaħseb fuq strumenti ta' in rrit jaħseb fuq tliet affarijiet. Irridu naraw li dawn fil-fatt ikunu disponibbli fil-kumpanija. Irridu naraw eżattament x'tip ta' kwalità anke f'dak li għandu xaqsam il-kapital aħna. Irridu naraw kif dan ħajkun perċepit ukoll fil-proċedura u l-mistoqsija l-kwistjoni ta' min jista' imexxi u jidaħħal eh, strument bħal dan u jista' jkun li ħajkun hemm xi ħadd li xorta waħda ħaj jintafa pis fuq eh, dawk li ħalsu t-taxxa, però jien naħseb li jista' jkun possibbli li permezz tad dispożizzjonijiet tal-bejlen u tal-emra nistaw naraw illi nitlu iktar fuq il-kwalità min ħajkun responsabli ta' ċertu affarijiet u istituzzjonijiet u fil-fatt rridu naraw li naslu għal soluzzjonijiet oħrajn u naraw li ma jkunx hemm effett katina. Il-Parlament, f'dak li għandu xi qasam ir-responsabilta tal-Parlament, naħseb li din hija xi ħaġa illi bla dubju ta' xejn trid Is-sir aħna rridu nkun nafu eżattament x'tib ta' regoli wieħed jista' jkollu anke fuq dawn l-istituzzjonijiet li semmejt inti li huma sensittivi minn perspettiva politika. Grazzi. Grazzi ħafna. Fabio De Masi Gue. Grazzi rodwa tajba Sinjura Kuni, xed nħu gost li l-ewwel darba eh, qiegħed titkellem hawnhekk u inti fil-fatt qed konfermajt li ċittadini m'għandhomx jinsabu responsabbli għal dar boħra għaddejn ta' banek. Din hija xi ħaġa li konvinġitni lili xi ħaġa oħra li hija importanti li aħna ndiskutu bħalissa fl-Ewropa l-fatt li aħna rridu nifirdu l banek minn dawn ir-riformi eh, strutturali tal-banek. Jiena naħseb li E, fil-kuntest tal-pjanijiet ambizjuzi tal-Kummissjoni il-fatt li aħna qegħdin nippruvaw nikkontrollawhom. Taħseb li dan huwa pass fid-direzzjoni tajba, taħseb li e, fil-kuntest tal-kredibilità tal-bejlen hemm bżonn li aħna nimbottaw daqsxejn iktar minn naħa tal-Kummissjoni ħaġa oħra. X'taħseb fuq dan l-aħħar dibattiti li rajna? fuq eh, il-catch commitment u l-ħlas minnaħa tal-banek. Eh, sabiex aħna naraw li namlu tajjeb għal ħtiġijiet ta' ta' Franza per eżempju. X'taħseb inti fuq eh, dawn iż-żewġ każijiet li semmejtek? Mela dwar ir-regoli strutturali u riformi strutturali jiena dejjem nassumi illi dawn id u huma dispozizjoniet importanti fil-kontest ta' resolvability tal-banek. Irridu naraw illi da ikonna wkoll E, użu tajjeb ta' regoli diġa għanna fil-BRRD ġifiri li riformi strutturali tal-istituzzjonijiet għandhom ikunu fl-interess tal politi tal-banek. Issa l-mistoqsija li hija iktar mistoqsija politika hija l-mistoqsija tal-firda minn e, daw il-riformi strutturali minn dak li qed isir, naturalment jiena naħseb il-diskussjoni ehm, fl-Amerika bħalissa edha twassal għal ħafna differenzi fuq il-livell strutturali iżda differenzi dak l-industri qasam ir-riformi strutturali huma importanti jiena dejjem kontet illi ikonna kontroll tajjeb tal-riformi strutturali u aħna dejjemek kemm imxejna sissa fil-Ġermanja u dar wassal għal fatt l-istituzzjoni tkellhom ċertu prinċipju ma xtaqux illi kollox tefa' taħt il-kontroll tagħna iżda kellhom il-kontroll tagħhom ukoll. Issa aħna naħsbu illi importanti li kunem dawn il-fondi tal-banek, importanti li kun nistaw nġbru dawn il-mezzi, issa e, fuq dibattitu li ħor li semmejt jena ma nafx id-dettali maħabba li dan huwa dibattitu li qed isir fi Brussell u rridu naraw li dawn il-mezzi u l-fondi jkunu għad-dispożizzjoni tagħna iżda e, ikolli ngħid li ma nafx eżattament fej wasal id-dibattitu dal-aħħar grazzi. Thank you. Uh... ħafna. l honorable Uruta San għal-ħodor. Iva, grazie ħafna tal-inti ġejta unek l-lum xi banek fil-Eurozone xorta edin naħsbu illi ħaj jistaw ifallu anka kif juru r-rati tal-interess tal-bonds. Inti bħala chairperson tuża il-seta tijak għal rezoluzzjoni tal-banek biex dawn ikunu kollha jistaw jiġu stralċati jekk ikun hemm bżonn. Nissa nassikurak illi din ħatkun l-aktar ħaġa importanti għalija, l-iktar uh, waħda importanti li rikonna dawn il-pjanijiet ta' rezoluzzjoni biex nisperaw li l-onet għatta ma jseħħu dawn is-sitwazzjoni imma illi iva jekk ikun problemi ma dawk il-banek bar Eh, li huma kbar wis biex jifallu. Rridu eh, nkunu nistgħu nindirizzaw suġġetti transkonfinali ġifieri anka fil-każijiet ta' banek li jmorru lil mill-frontieri tal-Ewropa. Għall-FDD Marco Valli. Grazzi President, mistoqsija malajr malajr. Fil-budget tal-2013 il-Deutsche Bank kienem 54.7 triljun euro ħafna aktar Può riformulare la domanda. Ok, funziona adesso. Allora, nel... Mela, fil-budget tal-2013 ta' waħda mill-aktar banek gbar, il-Deutsche Bank, kienem 54.7 triljun ta' derivati fil-bank, 20 darba aktar mill-GDP tal-Ġermanja. kif kif se tassikurom inti li ċittadini fuq dawn il-problemi ta' riskju sistemiku jekk ifalli xi tip ta' bank bħal dan? I assume we're, never we're not this. Naħseb, ovvjament, hawnhekk maħniex qegħdin eh, niddiskutu banek individwali ma kifet it-tiġajjena l-Sur Balz biex nasikuraw li qatt ma jkollna dan ir-riskju meta jkun hemm situazzjoni kbira li tkun qiegħda tfalli eh, ma jfissirx li din ħatfalli li għamilna u li qegħdin nagħmlu huwa illi pass pass qed naraw illi kull istituzzjoni tkun sikura għadna qegħdin naħdmu iva fuq suġġetti marbuta mal-soluzzjonijiet, riżoluzzjonijiet. Naħseb hekk nista' nispjega l-affarijiet bisina. Nix infakkar lil kollegi Hemm ħames minuti għal um, risposti, hemm possibilità li intom tkunu tistaw terġgħu titkellmu wkoll eh, jekk ikun hemm il-ħin li jippermetti. Sur eh, eh, Munow. Sinjura Kerning, il-bicċa xol tijak bħala kap tal-SRB ħatkun enormi għax titratta Eh, kriżijiet sistemiċi li huma ħafna drabi inevitabbli fl-Ewropa u inti kollok bżonn li il sistema tal-clearing titratta situazzjonijiet bħal dawn. Hemm il-bejlin li huwa liberalizzejiet tejn iġifiri dawn il-banek privati meta jkollhom il-problemi qed tipprova turi li ċittadini u tgħid li ċittadini mu se jiġu affettwati. Imma ovvjament anke min jaħdem f'dawn il-banek huwa kontribwent u jħallas it-taxxa. U irridu nħarsu lej kustjoni ta' li wieħed jinnazzjonalizza l-banek bħala miżura temporanja il-klienti uh, jistaw uh, jiġu protetti sa 100.000 euro per eżempju dejjem skont uh, il-situazzjoni bil fond ta' rezoluzzjoni ta' 55 biljun euro mus se jizgur ikun jista' jiġu trattati problemi ta' ta' banek differenti. Imbat, li ma regola u min ha jitratta krizi mux sistemika Eh, barra mill-130 bank maġġu li jaqa taħt l-istituzzjoni tijak. ħad tkunu intom jew ħajkunu istituzzjoni istituzzjonijiet oħra internazzjonali li trattaw di. It-tielet, l-idea tal-pozizjoni tijak i li inti salva dawn il-banek privati u eh, ma tiblukkax il-investiment eh, jew li jew inti ħatejn lil min ikun faddar il-flus biex ma jitlifx flus u kif ġara f'Ċipru. Thank you. Uh, Grazie ħafna l-ewwel net naħseb illi il-mistoqsija tiegħek dwar il-banek iż-żgħar dawn jiġu trattati mir l-autoritajiet ta' rizoluzzjoni nazzjonali b'kooperazzjoni mill-qrib magħna u taħt l-umbrella bażika tal-dan dan dan il bol tal-SRM u dan il-mekkanizmu. Jina nifem illi aħna għanna eh, żewġ affarijiet namlu li konna ugwaljanza u standards l-istess madwar l-Ewropa kollha. Imma għal banek li mhumiex sinifikanti dawn għandhom jiġu trattati mill um, mill-autorità ta' Rizoluzzjoni fuq livell nazjonali. Fi rigward tal eh, banek tal-tfaddil ovvjament li le irridu nistabilixxu illi min ikun qed jaħdem f'ambjent ekonomiku u kol qed iġor ir-riskju ovvjament aħna maħniex qegħdin f'dinja fejn il-profitti huma privati u meta ikun hemm it-telf mbagħad minn il-kontribwent tat-taxxer u huwa l-ispejjeż, jiġifieri dinja t tkun e, iktar sikura għal min ifaddal il-flus u għal sistema kollha kemm għax jiena nifem illi wieħed għandu jkun proattiv kull kriżi illi tiġi evitata hija aħjar, aħjar milli wieħed ikollu armar biex wieħed jitratta l-kriżi. Grazzi ħafna. Danuta Hubner imiss issa. Grazzi ħafna President. Dr. Elga Canning. Aħna. Il-kol nemnu li l-SRM hija temmek sarem tpoġġa biex il- kussjonijiet importanti jiġu trattati uh, fuq livell Ewropa u xaħjar u għed trattom fuq livell Ewropa, ma tafu ukoll illi għat hemm ħafna oqsma illi huma ta' importanza għall-efikaċja u l-effettività tal-SRM fuq livell ġenerali. In fej memx armonizzazzjoni u fej għatem um, speċifiċtajiet nazjonali li jiddominaw, kif ta' finti anka miċxol li kellek qabel, illi kena e, prassi supervizorja differenti fl-Europa u illi għanna anka standards għal accounting differenti u anka e, kombinazzjoni ta' sentenzi u liġijiet tal-rizoluzzjoni differenti xejn mormonizzat u għalhekk hemm aktar peace eh, biex um, eh, jaħdem dan il-bord. Anka l-autoritajiet kompetenti nazzjonali anka għedin f'postijiet differenti, jew huma fil-banek stess, jew huma indipendenti. Għalhekk il-mistoqsija tiegħi hija kif taħseb inti illi daw l-speċifiċitajiet eżistenti jistaw jagħmlu Eh, ix-xogħol tagħkom anqas effettiv u anqas effiċenti u kemm jista' joħloq ilkom ostakoli fil-ħidma tagħkom ta' kuljum bħala board. Għandek idea jekk xi ħadd jistaqsik biex tagħmel għażla u inti tit eh, eh, f'daqqa waħda tagħmel din l-armonizzazzjoni malajr f'dan ix-xogħol x'tagħmel? inti se jkunu il-soluzzjoni, il-rizoluzzjonijiet nazzjonali single depository guarant, deposit guarantee schemes se jkun fej poġġi inti l-isforz tiegħek għal ammonizzazzjoni anka biex ix-xogħol tiegħek ikun iktar sikuru aktar iffaċilitata. Eh, Nibda kieku billi ngħid illi aħna qed nifaċċaw prassi differenti ta' supervizjoni fl-istati membri differenti anka fir rigward ta' rezoluzzjoni. Hemmhekk iktar fil-fatt hemm xi wħud minna li għadhom jibdow f'dan il-każ u żgur illi fir rigward ta' rezoluzzjonijiet kemm il-liġijiet tal-insolvenza, l-prassi tal-valwazzjoni ta u anka l-liġijiet korporativi, dan kollu jidħol fil-kustjoni u jiena minnaħa l-oħra għandi din it-tentazzjoni li nkun ottimista għax rajna li fl-SSM, fl il-mekanizmu ta' supervizjoni unika, kull sena meta ħdimna fl-imkien, mux dejjem billa imma dejjem ħdimna lan uh, wahdini, komuni, li aħna rnexxilna niksbuha. Fil-fatt ksibna l-uniform, ħafna uniformi ta' tbaq ħafna xisir. U jiena eh, Eh, naħseb li l-istess ħaġa għanna namlu għal eh, SRM, iġifiri illi konna dan il-network tal-autoritajiet tal-rezoluzzjoni nazjonali li huma għandhom l-arfin tagħhom u l-perspettiva Ewropea flimkien jew dik tal-Eurozone biex eh, bekk nkun nistgħu nimxu l qudiem namlu progress ma naħsibx illi nażel kieku pereżempju li ġdi korporativa miflok dik tal-insolvenza jew xi skema ta' garanzija tad depożitu nazzjonali, irrid ikonna sistema bażika mm, komuni ma din tista' tkun nazzjonali fir-rigwant tal-garanzi ta' depositi per eżempju, imma ovvjament hemm numru ta' garanziji u rridu namlu biex innaqsu anka mill-tassib ta' ċittadinti u anka il- BBR, di li eh, il brr di li jaħdem eh, mhux biss fl-Ewropa, ma kalili mill-Ewropa il-banek sistemiċi għandhom uh, ħabza fl-Azja, fl-Istati Uniti u anka fl-Europa u koll u għalek għanna eh, din il-firxa internazzjonali u għalek il-progress li tisir mod veloċ li ħafna drabi tkun forma ta' kontratti mux forma statwatorja. Grazzi ħafna, Is-Sur Alfred Santa. Oui, euh, je pose la question de M. Bayer qui n'est pas présent. Madame Koenig. Andi il-mistoqsija ta' Sur Bayer, il-Kommissjoni poġġiet ismek biex inti tmexxi l-SRB tal-Banek tal-Eurozone, tal-Zona Euro, biex ikun hemm il-likwidità fil-banek li jkunu ħajfallu fl-Unjoni Ewropea. Tin hija parti mill-SRM tal-Banek tal-Zona Euro u il-flus disponibli għandhom ikunu xi 55 biljon sal-sena 2024. il mekanizmu il ta' rezoluzzjoni komuni jgħatemmek biex nippruvaw nevitaw um, kriżijiet bankarji imma minkejja regoli xorta waħda l-banek edin jinvestu f'dawn investimenti tossiċi u anka l-istress tassurow il-ġiofija tnejn fil-fat minn sid banek eh, fallow dawn l-istress test x'konklużjonijiet għandek inti f'dan ir-rigward u x'inhuma il-punti tijak eh, dwar dan u dak kien bajer muxina, mux fismi kienet dik il-mistoqsija, dak il-mistoqsija. L-ewwel net jiena naħseb illi Jiena l-stress test uh, Ewropea nara b'mod differenti minħabba li kien hemm il-kriżi. Iva hemm lista ta' banek illi fallow l-stress test u u edin jagħmlu riabilitazzjoni, riabilitazzjoni l-unika soluzzjoni għal mistoqsija tiegħek kienet huwa li jrid ikun hemm kooperazzjoni tajba ħafna bejn l-SRB jew l-SRM jew u l-SSM għax is-supervizjoni tal-banek hija fl-SSM iġifieri fil-mekanizmu uniku ta' supervizjoni u uh, supervizjoni tajba tal-banek saċertu punt hija dwar il-kapital imma anka dwar il-ġestjoni tal-riskju u li wieħed indirizza idju fija fil-banek u il-pjanar għal soluzzjonijiet għal risolvabilità li pjanar qed jagħmlu u l-pjanar għal soluzzjonijiet mal-ISRB għanda għanda tpoġġi il-banek soluzzjoni fej jkun hemm anqas riskju. U anka biex dawn il-banek ma jitħlux f'din il-sitwazzjoni ta' fejn laqas biss ikun jafu eżattament il-livelli ta' riskju, ġifiri importanti huwa diskussjonijiet bejn dawn il-mekanizmi kollha. Grazzi ħafna l-onorevoli Hockmark. Grazzi ħafna, nishtiq nistaqsik dwar kif tħares. Lejn l-apprezzament tal-banek, l-inċentivi li jeżistu. Il-banek illum qed jieħdu aktar riski eċċessivi milli għandhom jieħdu għax forsi qegħdin jittamaw li daw ħajġu salvati mill-istat, jew taħseb inti illi e, e, memx bizzet kapitali, illi stress tessuraw li kien hemm problem għal xi wħud mill-banekka. Dan taħseb inti li huwa minħabba it-tama jew il-prezunzjoni illi eh, dawn jista' jkun li jkollhom illi l-istat ħajsalvom huwa il-BRD supposti li biddel din it-tip ta' mentalità. Naħseb jiena nista' nirrispondik fil-qosol jiena naqbel ma' l-prezenzjoni tiegħek li BRD e, kienet bidla tara illi minn meta wieħed jara ir-ratings tal-banek, l-aġenziji tar-rating qegħdin neħħu il-garanzija um, sovrana u din iħarsu lejn il-banek bħalam li għandhom ikunu responsabli għall affarijiet l-ħżiena jew tajbin li għamlu huma. U għalhekk jiena naħseb illi issa meta wieħed iħares lejn eh, il-home buyers minn ċertu pajjiżi li qegħdin naraw huwa li qed jitnaqqas ir-riskju meta mqabbel mal-żieda fil-kapitali fil-kapital tal-bank ma jfissix li kull bank jgħat fej suppost jgħat illum imma jina naqbel mal assunzjoni tijak, mal prezunzjoni tijak illi ħadu il-messaċ illi eh, illi natalom, illi mux bil-forsa jġu salvati mill-istati ġifiri, forsi juhu naqra ta' zmin biex eh, din il-ħagġa u koll jirrealizzawa, il sur Santa l darbohra Mrs. Kinnick, are you satisfied with the architecture of the bank union? Ti sodisfad bil-arkitettura tal-bank u bis-setat u l-kompetenzi tal-dan uh, l-SRM ma tħoss illi eh, kien hemm eh, kompromessi politiċi, per eżempju, il-kompetenza tal-organizzazzjoni tiegħek hija restritta ħafna fil-Ġermanja. Meta mqabbla ma' pajjiżi bħal Franza, per eżempju, dan musse jfetwa il-paragonar tal-banek bejn istati membri kemm inti fiduċjuża illi l-kriterji politiċi musse jfetwa u d-deċiżjoni li ħajjittieħdu mill-bord u jekk ikun hemm problema ma taħsibx ħad tkunu eh, iktar faċli titrattaw problemi minn Malta u Eh, ċipru u aktar kauti meta jkollkom problema fil-banek tal-Ġermanja u ta' Franza, taħsbu li ħajkun hemm bżonn koordinazzjoni u kooperazzjoni bej l-SRM u l-IMF jekk iva kif ħataraw illi din il-kooperazzjoni ħad tiġi żviluppata? Uh, competences to intervene, I think Eh, kompetenzi biex nintervjenu tiġarajna dawn il, din il-grafika fl-istampa dwar il mekanizmi komplessi li jeżistu jina pra gmatika bħala persuna ħajkolli ngħix b'dak li huwa disponibbli. Jista' jkun hemm xi klawżola ta' reviżjoni meta l-mexxejja politiċi jiddeċidu li jista' jkun hemm verżjoni aħjar tal-affarijiet imma e, biex inkun onesta dinja tant importanti għalija li għedin inkunu proattivi qed infittxu l-evalwazzjoni ta' riżoluzzjonijiet u mhux noqogħdu bil-qiegħda meg biex nistennew xi darba din il-weekend famuża sa kemm jiena fiduċjuża dwar il-personi politika u jekk eh, kif ħat inħassa din eh, jekk hemm il-pajjiżi żgħar banek żgħar u pajjiżi kbar bil-banek kbar aħna il-kol impenjati lejn il-level playing field u kawzi komuni. Għalhekk irġikun hemm pjan għal rezoluzzjoni bank zaħiru inqas kompless m'għandux bżonn l-istess pjanijiet bħal manna bżonn għal banek kbar u komplessi, imma is-sistema hija hemmhekk għal kulħadd l-istess. Jiġifieri, anka jekk wieħed ikollu jagħmel stralċ ta' xi banka. iġifiri din hija xi ħaġa personali, jiena ħatkun diffiċli biex ħadd ikkonvinċi nagħmel xi ħaġa li mhijiex raġonevoli. Inti semmejt l-IMF fl-aħħar jekk fimtek tajjeb ħajkun importanti ħafna li l-SRB jew l-SSM illi ikun tassow leħen Ewropew fid-diskussjonijiet illi hija diskussjoni teknika biex insolvu u neħħu l-ostakoli għal rezoluzzjonijiet speċjalment dawk transkonfinali dwar argumenti e, dwar jekk l-affarijiet ikunu serin ħażin jew lemek hemm ħafna min ikollu idea tajbin imma jiena nismagħhom daw imma mbagħad inkun ċara u um, e, f'dak li naħseb li huwa l-aħjar tri e, l-qudiem u aħna din normalment nipproponu imma dejjem diffiċ, naqra diffiċ li li wieħed ikun jafsa jagħmel eżattament meta jitħol sitwazzjonijiet bħal dawn. Mr. Brian Hayes. Grazzi ħafna Sir Brian Hayes. Grazzi ħafna Sir President u nixtieq nilqa lill-President ukoll fiħdanna u hekk f'dan il-kumitat għandi tliet mistoqsijiet għal eh, Sinjura Koenig. nixtieq insaqsija X'taħseb x'tib ta' kooperazzjoni taħseb li għandu jkun hemm bejn il-Bank Ċentrali u l-SSM aħna aħna għandna sistema sawda ħafna permezz tal-istress test tal-SSM u naħseb li hemm ċertu issa fiduċja dwar il-mod ta' kif qegħdin isiru dawn l-istress test u aħna qed naraw illi pajjiżi anke minn barra ta' żona euro jistgħu jingħaqdu mal l-SSM minħabba l-qisna qegħdin nistabilixxu standard fuq il-kapitalizzazzjoni. Però jiena naħseb illi dan l-aħħar ukoll jiena saqsejt dwar ir-relazzjoni tagħna mal-Bank Ċentrali Ewropew. Issa dwar l-SRF, jekk l-SRF jridu jkollhom aċċess għal dan Min fejn jista' jkollna aċċess għal dal kollu mill-budgets tal-Unjoni Ewropea, pereżempju, jew milli ma budget u li ma tip ta' pożizzjoni aħna jista' jkollna fuq bażi ad hoc. U l-aħħar ħaġa forsi intom tafu kol dwar l-argument ta' tranzizzjoni illi qegħdin jagħtu ċertu nies, ġifiri il-fazi ta' issa sakemm nazlu għal fazi tal operattiva ġifiri rrid ikollna konklużjoni fuq ix-xogħol li qegħdin u bħalissa ġifiri inti x'taħseb fuq dan. Iva dwar il-kooperazzjoni bejn l-SRM u l-SSM naħseb illi għanna jkollna kooperazzjoni mill ħafna l-SSM ġifiri mekkanizmu waħdini ta' supervizjoni wa dak li jgħat jħossib is-supervizjoni huwa wkoll dak li dik l-istituzzjoni illi hija l-iktar waħda li tista' tiddikjar istituzzjoni illi hiex rib il-falliment jew falluta. U jiena naħseb illi issa li naf kif jaħdmu il-bord tal-SSM, naħseb li dan mhux ħajkun eh, meħtieġ illi fil-fatt aħna nbidlu l mota kif huma jaħdmu ħabba li qed jagħmlu xogħol tajjeb s'issa. U jiena fil-fatt qed nistenna li jkollna kooperazzjoni tajba wkoll anke fuq il-pjan tal-irkupru. U eh, dwar il-pjan tal riżoluzzjoni aħna nafu li nistgħux nagħmlu ħaġa mingħajr l-oħra u tittam il-kooperazzjoni anke meta ta' terza u toqrob fejn lejn il-banek. U eh, din hija xi ħaġa li aħna qed nistennew bil-ħerqa li jkun iktar kooperazzjoni magħhom issa dwar il font ta' riżoluzzjoni waħdini. Naħseb illi aħna nistgħu ngħaddu għal eh, basta qabel l-istop li semmejt inti dwar possibilità li il-font ikun jista jissellef jew kollu faċilità li jissellef. Ħalli bekk aħna nkun nistgħu nevitaw li huma jistgħu jikkonsidraw jekk għandhomx ikollhom aċċess għal fondi fuq il-livell nazzjonali fuq il-livell Ewropew ġifieri għalhekk qed ngħid li jridu naraw jekk il-fondi jistgħu xiġibuhom minn settur privat jew minn dawk kollha li jkunu jixtiequ jikkontribwixxu, però rridu naraw li jkollna regolament dwar l-evalwazzjoni tal-backstops. Sista xi ħaġa oħra Nsejċ kiet l-ħar mistoqsija kjoġbuk tista' terġa' t-repetija. Iva, skużani, jiena naħseb illi jek sew, aħna għanna data tas sena 2015 għall srb e kif kena s-sena 2014 għall-SSR naħseb li e, għatfallirna sena u dina s-sena għanna bżonna, zda rridu nibdew tajet tajjeb mal autoritajiet nazjonali minissa U jiena, e kif qed nifhem dan id-dibattitu mhux biss fuq il-livell nazzjonali, zanka meta nitkellmu awtoritajiet oħrajn nazzjonali, aħna nafu li xi ftit minn għadna għadhom kemm dew ġifier importanti li nkomplu naraw kif nistgħu navvantaw ħalli naraw x'inhuma l-vantaġġi, aħna fejn nixtiequ mmorru u anka ħalli nistabilixxu dan il- manual ta' supervision jew manual ta' supervision ta' kif nistgħu aħna navvanzaw u nejnu lill-awtoritajiet kompetenti nazzjonali iżda anka nejnu l banek Ħalli ikun jafu x'għandhom jistennew u dan għandu x'jaqsam ukoll mal-fatt illi huma għandhom jieħdu ħsieb ukoll il-nies Iva, ġifiri mandek xej kontra il-kunċett li aħna namlu transizjoni ta' dan il-ħlas sewwa. Jiena kont qed nitkellem fuq transizzjoni tax-xogħol mill-livell nazzjonali għal livell Ewropew. Il-tranzizzjoni tal-ħlas naħseb illi irrid nevalwa daqsxejn id-dettalji mhinix kontra jiena nifhem illi dan huwa importanti mill-perspettiva tal-likwidità dak li għandu xieqsab mill-kapital rridu nkunu ċerti li aħna ma nistgħux impoġġu lil nfusna f'pożizzjoni fejn wieħed jekk jgħid li għandna bżonn l-fondi mbagħad aħna ngħidulhom wara li aħna ma nistgħux nofhom dawn il-fondi din xi ħaġa li aħna m'għandniex nagħmluha. Ma nistgħux aħna nkunu proċekliċi jista' nifhem din kwistjoni dwar il-likwidità. Grazzi ħafna Sinjura Ġen. Grazzi. Sin, Dr. Koenig, aħna kellna ħafna riformi u kol fis settur finanzjarju. Iżda għatfadlina l-problema. L-problema ta' banek gbar ħafna li jissejħu too big to fail jew inkella wisq komplessi sabiex isibu xi tip ta' soluzzjoni fil-każ ta' falliment. Ma nafx hekk hux ħajkun hemm xi sussidji impliċiti min-naħa tal-flus ta' ċittadini. Jiena kieku nixtieq insaqsik inti kif tista' issolvi l-problema tal-too big to fail u x'inhija l-opinjoni tiegħek fuq eh, ir-riforma strutturali tal-banek. U apparti minn hekk fil-każ ta' kriżi sistematika Ir-riżoluzzjoni ta' gruppi kbar finanzjarji naħseb li tista' tkun diffiċli minħabba li anke fuq il-livell Ewropew m'għandniex ftehim fuq il-mekkaniżmu ta' arbitraġġ għal dan il-mekkaniżmu intom kif beħsibkom taraw illi solvu problemi ta' bank kbir illi fil-fatt ikun ijat jaħdem f'bosta sistemi differenti f'dawn il-perjodi daqsxejn diffiċli. U eh, tqablu dan mal mota kif intom solvejtu problemi fil-passat fil-kas tal-Banek pal-Fortis oħrajn. Iva jina naħseb li rridu naqblu dwar il-fatt l-ikbar banek, u mux nitkellem bisa zona euro issa, Iżda madwar id-dinja jekk inti tisib resolution għal banek gbar par Deutsche Bank jew banek oħrajn, dan jista' jkun li probabbilment ħaj wassal għal ċertu taqlib. Iżda fl-istess ħin jekk ma jkunx soluzzjoni oħrajn għal dawk il-banek sabiex huma jkollhom eh, pjan ta' Eh, sod mhux bis pjanta irkupru. U bekk huma għandhom ukoll jindirizzaw ċertu kwistjoni strutturali. Jiena naħseb li dawn il-banek u il-konċett to big to fail hija iktar fukata fuq id-daqs naħseb illi iktar l-aħjar nifukaw fuq il-mod kif ikun organizzati li stgħu ngħidu to complex to fail pereżempju. U aħna għanna l-BRD u regolament tal-SRM li edin jaraw l-od għedin jaraw li tuna lodda li aħna għanna bżon. Iżda inti jitħares li xaħġa li għalissa aħna ma nistawx natu soluzzjoni. E kifedna mċertu affarijiet li huma iktar importanti fuq il level internazzjonali ħamma nix regolatur internazzjonali dan ifisser li jista' jkun li aħna ħajkolna nimxu fuq l-istess bażi ehm, bħal kif imxejna f'banek oħra u aħna rajna li f'każijiet bħal dawn aħna jkollna l-evalwazzjoni ta' ġurisdizzjonijiet huma jkunu jridu jiftemu fuq il-pjan ta' riżoluzzjoni u mbagħad meta naslu għal dan u ma jkunu rridu u koll jaqblu fuq il-fondi għal partijiet differenti tal-grupp. Dan jista' jkun fuq skala kbira jew fuq skala żgħira minħabba li jekk aħna qed nitkellmu anke fuq il-prezzijiet jiena naħseb illi fil-fatt dak illi ħajbati huwa il-relazzjoni ta' bejn regolaturi. U aħna nafu illi bat ħajkonna ċertu problemi illi nsolvu din il-kwistjoni fil-teress tal-grupp. U eh, aħna mbagħad naraw illi dan jista' iwassal għal fatt l-istrateġija ta' riżoluzzjoni ma tkunx qed tibqa' valda. Iva, intri inti diġà besibek taħs jaħdem fuq il-gruppi ta' rizoluzzjoni. Iva dawn il-gruppi ta' rizoluzzjoni xertu waħda rridu nibdew naħdmu dwarhom, però għalbanek li huma ikbar hemm bżonn li jkollna ġestjoni tal-kriżi li tinvolvi wkoll il-kostituenti l-oħrajn huwa importanti aħna din nitkellmu fuq ir-Renju Unit u fuq l-Istati Uniti illi ħabbru dan l-aħħar li huma kienu qed jagħmlu iktar l-affarijiet għal għanijiet paċifiċi Iżda jekk aħna jkollna dal tip ta' pjanar aħna rridu nkunu nafu eżattament x'tip ta' reazzjoni ħajkollhom ħaddieħor u li jkun hemm fiduċja bejn ir-regolaturi. Ħalli f'dak il-każ aħna nkunu nafu sa jkunu l-pożizzjoni tal-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni. Eh, Werner Lange, grazzi ħafna. Signora Kunik, il-kompetenza tiegħek naħseb hija xi ħaġa li ma nistawx niddubitawa, dan ifisser li fil ġejjin jistaw nistaw nkomplu naħdmu mingħajr problemi. Issa nixtieq nsaqsik mistoqsija bħala eh, President tal-Kumitat ta' Basel. Dan l-aħħar fit-tmiem ġimgħa li għaddiet huma kritikaw ukoll regolamentazzjoni tal- tal-regolamenti tal-Unjoni Ewropea u fil-fatt skont il-gazzetta tal-lum aħna l-effejt aħna Frankfurter furter Algemajna ġifiri aħna qegħdin naraw li dan qiegħed jerġa' jkun repetut u qed naraw li għandna dan il-pis fuq spallejna u jiena nixtieq insaqsik allura inti kif turġudika dan ir-regolament li għadna kemm aħna stabilixxejna, taħseb li verament din hija regolamentazzjoni żejda, taħseb illi dan huwa regolament li qishom xtaqu l-Istati Uniti mpenu fuqna u eh, x'taħseb iżda fuq dan il-Kumitat ta' baż il-mod ta' kif jista' jkun irrappreżentat. Grazzi ħafna iva jiena nistantik tweġiba f'qasira nista' ngħidlek illi jiena minix membru tal-Kumitat ta' Basel hemm rappreżentant li fil-fatt huwa jirrappreżentana hemmhekk u uh, fil-fatt njennaf il-kritika illi waslet kienet kritika anka dwar dawn il-punti anka kien hemm ukoll kwistjoni u kritika fuq eh, il-dejn tal-istati u aħna nafu iżda li xorta waħda l-istati membri għandhom sovranità tagħha f'dak li għandhom għandu xaqsam ma' dejn iżda naturalment din hija xi ħaġa illi jixxukjat li ġiftit iżda naturalment jiena naċċetta l-fatt li ma jkunx hemm xi ħadd li għandu dejn m'għandux xi tip ta' riskju. Allura l-kwistjoni hija kif aħna ħanġibu ruħna ma' dawk il-pajjiżi li għandhom id-dejn u naraw jekk ikun xem ukoll dan it-tip il-possibiltajiet ta' posponiment. Iżda inti saqsejtni kif qed naħares li l kwestjoni in ġenerali aħna eh, dejjim fażi ta' deregolamentazzjoni Naħseb li issa wasanna fil-punt li rridu naraw li f'dak għandu xaqsam regolamentazzjoni tal-banek. Aħna qed ikonna il-passi importanti illi qegħdin nilqu dan m'għandux eh, jaqsam għal dak li aħna konna qegħdin nagħmlu fuq regolamentazzjoni minħabba li f'dak li għandu xaqsam il- banek ċentrali u l borra ta' ċertu stati membri ħna nafu li huma mexxin ukoll fid-direzzjoni tal-regolament. Iżda fl-istess ħin aħna rridu nifukaw fuq l-implementazzjoni u fuq il-kwistjoni tal-kontroll aħna rridu naraw li kulħadd ikun qiegħed jikkontrolla bl-istess mod. U naħseb illi għanna naraw illi kun hemm xi ħadd li jkun indipendenti li jkun qiegħed jara illi ir-regoli jkunu rispettati bl-istess mod kull imkien. Mela hawn żewġ kollegi li xtaqgħu jitkellmu fil-kaċċ li għaj għandna bżejjed ħin biex ikunu nistgħu nagħmlu dan għalhekk ħanala l-lista tal-kellima u ngħaddi il-kelma lil dawn iż-żewġ kellima li xtaqgħu jagħmlu kummenti tagħhom. Signora Koenig, nixtieq nerġa' nitkellem fuq il-kwistjoni li semmit. Inti tkellimt fuq il-fatt li kull investiment ħajkun ukoll ċerta eh, waħda ħajnħas mill-persuni ordinarji li ħalsu t-taxxi issa Jina kon saqsejtek xan għamlu kol dawk il-ċittadini illi fil-fat kellhom il-fiduċja f'ċertu kumpaniji ta' assigurazzjoni fejn huma kienu qegħdin jinfessu f'xi fond tal-pensjoni per eżempju u jina nixtieq nkun naf b'mod dirett aħna kif għamlu dwar dan u inti x'taħseb dwar dawn il-fondi. U dwar kwistjoni ta' bejlen, il-mistoqsija tiegħi ma kienx fuq bank partikolari, iżda fuq dak li inti qed tistenna mill-istituzzjonijiet kollha minn dan il-fond ta' l-investiment li għandu x'jaqsam mal-pensjonijiet u fondi ta' pensjonijiet. Jek taħsibx taħsibx bħalna jew nkella jekk ix tippjana xirtu bidliet. Iva naħseb li l-ewwel mela konna nitkellmu fuq affarijiet differenti, naħseb li l-ewwel ħaġa jiena naħseb li rritu naraw min irrid jara illi dawn il-mezzi u finanzjari l-iktar huma ehm, esposti min għandu jassumi responsabilta għal-jom u aħna rajna illi fil-fatt ir-responsabilità mandiġ tkun edha fuq xi bank ieħor pereżempju. L-istess ħaġa kif nagħmlu bejn l-istituzzjonijiet finanzjarju naħseb li b'dan il-sieb dan jirreferi wkoll għal investituri oħrajn u f'dak il-każ aħna jridu konna iktar ħidma dwar dan u aħna rridu wkoll li konna iktar konsiderazzjonijiet illi nixtiequ niddiskutu mal-Parlament dwar regolamenti. Ġifieri jiena ma nixtieqx illi eh, ninkludi jew neskludi ċertu investituri biss fil-bailins, iżda aħna nixtiequ illi konna ċertu limiti partikolari dwar Eh, kif huma jistgħu jinvestu f'xi investimenti li huma marbutin ma' ċertu riski. Grazzi. Meine Frage äh, setzt ja auch <clears throat> nochmal, I'll do it in English. Variety of. Mela ħana għamela l-Inglis, ħallin varjaw naqra l-lingwi. Għalix jissu kubitat bil germani spess. Jo forse b'Italjan. Iva, Inti qed li għatem xi punti dajfa fil-settur mhux bankarju. Jiena naħseb li eh, din tista' tiġi interpretata modi differenti, imma il shadow banking huwa eh, parti mis-sessjoni bankarja le u mhuwiex għamadux supervizjoni diretta u inti semmejt xi punti fuq dan. Issa dwar id-dibattitu kollu kemmu tal-phasing out ta' sinafs, per eżempju, xini l-pożizzjoni tiegħek fuq dak? U inti taqbel li min tal-inqas għanna nsegu rakkomandazzjoni tal-FSB li sina f'sirdu jkunu soġġetti għall-istess regolamenti prudenzjarji bħal banek? Ġviri li rrit ikollhom il-licenzja bankarja għaliex isomet jagħmluha għata birruhom li tkunu xi ħaġa li mhumiex? Pala membru tal-FSB jina ovvjament dejjem naqbel mal-pozizjoni tal-FSB eh, għal qasmod ġenerali u f'dak il-każ jiena naħseb li l-pożizzjoni tal-FSB fuq is-sina ġifieri l-money market funds ma kienieċ li għandhom ikollhom il-liċenzja bankarja iżda li għandhom ikollhom l-istess mekkanizmi sabiex jiġu konsidrati u jiena personalment naqbel imma din hija opinjoni personali ħafna Jina mandiċ problema li nara il-loġika wara il fond ta' Sinav jekk huwa parti minn eh, ta' font li għanda valur li varja. Iżda jina kont nirferi ħafna aktar hemmhekk meta semmej din ħaġa li hemm ċertu waqsma oħra ġifieri li lin mill-MMFs, mil ġifieri il-CCPs central counterparties huma kisba kbira minnaħa għaliex ipoġġu ħafna taħriġ ju ħafna attenzjoni fuq pjattaforma monetarja organizzata iżda minnaħa l-oħra huma huma kwistjoni sistemika hemm ftit minnhom u jekk tfalli waħda minnhom naħseb li l-koll irridu mbagħad nifukaw fuq kif nistaw insolvu l-kwistjoni għal xaktarx li l-kupru huwa diffiċli għal dak li huwa CCP. U din mhix fidej l-SRB imma hija l-qalbi ħafna, importanti ma ninsewx dan is-suġġett. Grazzi ħafna, issa Sur lang nixtieq jagħmel segwitu mal arbalajr Iva, fil qosor nitkellem fuq is-CCP saħna qegħdin fil-fażi tal-implementazzjoni tal-regolamentazzjoni tad-derivati TV u ta' derivatives waħna aħna qegħdin naraw li fil-fatt Edin nitkellmu anka fuq il-fondi tal-pensjonijiet u fid-diskussjonijiet tagħna mal-Kummissjoni mal-Ejopa aħna rajna illi dan eh, din l-eċċezzjoni ta' tliet snin għall-fondi tal-pensjonijiet aħna qegħdin naraw li di ma tistax tkun implementata b'xi dispożizzjoni fissa ħalli bekku ikunu jistaw eh, ikun punt li jkun esklus iktar l-qoddim, xtaqt nkun għaf xinija l-opinjoni tijak. Iva, jiena ikolli nejt li ma tantx eh, smajt bizzejed dwar dan sabiex intik tweġiba konkreta dwar dan, però lesta li nirġbu l-informazzjoni u mbagħad intik tweġiba aktar konkreta l mistoqsijat tiegħek. Dr. Koenig for... Grazie ħafna, Dr. Koenig, għal din il-diskussjoni eh, interessanti, dan is-smih interessanti ħafna, grazzi l-kollegi kollha. Palma tafu aħna ħan temmu il-smiħ tagħna mal-membri l-oħra ġvini il-kandidati l-oħra tal-bord għada il-votazzjoni ħassir fil-Kumitat Ikon fil-15 ta' Diċembru, il-votazzjoni fil-plenarja fil-16 ta' Diċembru. Grazzi ħafna lil kulħadd u nistanara il-laqa tal-lum. Grazzi.